emendamento quattordici e trentaquattro respinto, emendamento trentacinque respinto, emendamento quindici respinto, emendamento trentasei respinto, emendamento sedici respinto, emendamento trentasette respinto, emendamento diciassette respinto, emendamento diciotto e trentotto respinto, emendamento diciannove e trentanove respinto, emendamento venti respinto,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 Emendamento 10 respinto, emendamento 11 respinto, emendamento 4 respinto, emendamento 12 respinto, 13 respinto, 5 respinto, 6 respinto, emendamento 7 respinto, emendamento 8 respinto, emendamento 14 respinto, emendamento 15 respinto, emendamento 16 respinto, 17 respinto, 18 respinto, 19 respinto,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 10 e 20 respinto, 11 e 21 respinto, 22 respinto, 12 respinto, 12 seconda parte respinto, 24 respinto, emendamenti 3 e 14 respinti, emendamento 4 respinto, emendamento 5 respinto, 15 respinto, emendamenti 6 e 16 respinto.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

que produtos obtidos através de violações de direitos humanos e ataques ambientais entrem nas nossas cadeias comerciais. Construir um pacto europeu para as migrações e asilo que honre os valores humanistas da União Europeia. Dankeschön, Frau Kollegin Santos. Es schließt sich an Frau Kollegin Rodriguez Ramos für die Fraktion Renew Europe. Bitte schön, Sie haben das Wort. Muchas gracias, señor alto representante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 Voorzitter, belangrijk dat we elkaar hier in het Europees Parlement scherp op houden en dat we ook de commissie scherp houden op dit belangrijke onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Vielen Dank, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Orban Crespo für die Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken. Bitte schön, Sie haben das Wort. Gracias, Presidenta. Gracias, eh, señor Borrell. En 2019, la Unión Europea dice que fue líder en la promoción y protección de los derechos humanos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

Herzlichen Dank. Und es schließt sich an Herr Kollege Poštovana predsjednice, poštovani kolege. Da bismo imali pravo docirati o stanju ljudskih prava izvan Europske unije, prvenstveno se moramo okrenuti sebi i vidjeti da se ta ista prava ne poštuju u Kataloniji, odnosno u Španjolskoj, da se vode politički progoni o kojima mi ovdje šutimo. mi do sada uopće nismo govorili u ovom parlamentu o jednom tako bitnom pitanju. nadalje imamo kršenje temeljnih ljudskih prava prilikom uvođenja karantena. određene države to rade putem vlada dok druge države poput republike hrvatske su prenijele sve ovlasti na stožere koji nemaju apsolutno nikakvog pravog utemeljenja da ograničavaju ljudima pravo na rad pravo na liječenje i pravo na slobodu kretanja. hvala.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 Bitte. Äh, Gurmagur tu kron. Äh, Faltim brief van tuxkol xo agus valum an ordinu di vala saptan dawbor agus an canrukt ta spontke in san táchtach oh, seo. Agus freisin tamálaigh dal de Éman Gilmór í táneiste na hhéan the ina onadí speisialte do náisiúnéantathe ó fiara na bliana seo caite. agus tá géirá leis an dabair seo mar Ekimid insna disporti ekandal vinik ingin sha sa parliament. Tar egor ayan of galandi in eh, a timplum down. Kaharadina taig shasal sus da nadina a taimail. Irishori managuchana ags marshinde. Fek katai tarlu da mana timple on down ilig. Iskanalach e agus fekimid erin chin taptanús eh, Sardine, dine leatrámóin bhar dine de bhar religiún. Caimid eh, seaas sús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 della sicurezza e del futuro dell'Europa del Mediterraneo. Se vogliamo stabilizzare il Mediterraneo Vielen Dank, Herr Kollege Soffo. Es spricht als nächstes Herr Kollege Böselager für eine Minute, für eineinhalb Minuten. Dear Chair, dear Mr. Borrell, as Chancellor Merkel said yesterday, we cannot look away. We must address the European crisis of migration and asylum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 claramente con las políticas inmigratorias y que se ponga fin al procedimiento de entrada de turquía en la unión europea. gracias presidente. Vielen Dank, Herr Kollege Buscha de Villalba. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Sofko. President, Honourable High Representative, dear colleagues, coming from a Mediterranean country, I can rightly say that this cradle of European civilisation plays a crucial role for security and well-being of all European citizens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 the european union must learn a lesson and early removal of sanctions in two thousand and sixteen and keep sanctions option open and under constant surveillance. vive belarus! thank you. Vielen Es folgt für zwei Minuten Frau Kollegin von Kramon Taubadel. Herr Präsident, hoher Vertreter, verehrte Kolleginnen und Kollegen!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 Vielen Dank, Herr Kollege Neuson. Es folgt nun für eineinhalb Minuten Frau Kollegin Karlsbro. Herr talman, den höga representanten. Presidenten och diktatorn Alexander Lukasjenko har vanstyrt Belarus i 26 år. En regim som bygger på maktmissbruk,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

Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Inkomplu bis-sessjoni tagħna. L-ewwel nett. xi tarif rakkomandazzjoni ikon għal deċiżjoni u ma kienx hemm oġġezzjonijiet fil-ftuħ tas-sessjoni tal-bieraħ ġie mħabbar li jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet f'24 sija imbagħad ikun hemm approvazzjoni skont ir-regoli għandu jkun hemm pubblikazzjoni wkoll ta' ħadin. Qabel ma nibdew id-diskussjoni ngħidilkom x'kienu r-riżultati tal-votazzjoni tal-lum l-ewwel round u t-tieni round ukoll ikun jista' jibda mbagħad. Ir-riżultati tal-ewwel round kienu sitwazzjoni umanitarja fil-Venezuela u l-kriżi tar-refuġjati emenda wieħed maddiċ, emenda tnejn maddiċ, emenda tlieta maddiċ lanqas. Imbagħad riżoluzzjoni fuq il-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu u żviluppi oħrajn. Emenda wieħed m'għaddiċ. Paragrafu 3 tal-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti għaddiet, it-tielet parti għaddiet. Emenda 6 tal-ewwel parti m'għaddiċ. Emenda 6 tat-tieni parti m'għaddiċ. Emenda 14 m'għaddiċ. Emenda 15 m'għaddiċ Paragrafu 6 tal-ewwel paragrafu għaddiet, it-tieni parti għaddiet, it-tielet parti għaddiet. Paragrafu 8 l-ewwel parti għaddiet, 8-2 għaddiet, dissa għaddiet, emenda 13 l-ewwel parti għaddiet, 13 it-tieni parti għaddiet, emenda 2 għaddiet, numru 16 għaddiet paragrafu 18 għaddiet, emenda 7 għaddiet, 23 l-ewwel parti għaddiet, 23 it-tieni parti għaddiet, emenda tlieta m'għaddiex, emenda 8 m'għaddiex, 24 l-ewwel parti għaddiet, 24 it-tieni parti għaddiet, 24 it-tielet parti għaddiet, 27 l-ewwel parti għaddiet, 27.2 għaddiet, emenda 9 m'għaddiex, emenda 10 m'għaddiex, paragrafu 30 l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti għaddiet, l-11 maddiċ, 12 maddiċ, 13 l-ewwel parti għaddiet, 13 eh, it-tieni parti m'għaddiet. Paragrafu 40 l-ewwel parti għaddiet, it-tnejn u tlieta wkoll jaqgħu emenda erba m'għaddiet, premessa kappa għaddiet u emenda ħamsa għaddiet ukoll. Issa, it-tieni round tal-votazzjoni hawnhekk fil-votazzjoni li għandna fuq l-aġenda qabel ma nibdew ngħaddi l-kelma l-sur Koxmar li skont ir-regola wieħed ħamsa dissa jixtieq jindirizza r-rapport tiegħu fuq il-linji gwida fuq il-politika għall-impjiegi fl-Istati Membri. Is-sur Guxmaw għandu l-kelma żewġ minuti. Il-votazzjoni tibda fis u nofs. U nibqgħu sejrin sa' sitta naqas kwart, l-istess proċedura bħal dalodu, is-sur Guxmar. Grazzi President. Il-Covid-19 u l-kriżi kienu kriżi li taffetwa serjament is-saħħa pubblika. Però kif qegħdin nirrealizzaw għandha konsegwenzi kbar ukoll f'termini soċjali u ekonomiċi bħala tali dan ir-rapport tal gwida fuq il-politika l-impigi huwa rapport b'responsabilità partikolari għaliex jipprova jagħti tweġiba għall kriżi soċjali u ekonomika li qiegħda tinħass u li nafu se teħraġ fix-xhur li ġejjin. Għaldaqstant importanti ħafna li għalkemm hemm opinjonijiet differenti fil-gruppi politiċi dwar il-mod kif jaħdem is-suq tax-xogħol u l-politika wkoll ekonomika, però irnexxielna naslu għal qbil fuq kwistjoni daqshekk wiesa bl-appoġġ għal xi ħidmiet li huma fundamentali biex iħarsu lil dawk li jaħdmu kif ukoll servizzi pubbliċi politika soċjali b'mod li dawk li m'għandhom xogħol jew li se jitilfuh xogħolhom ikunu mħarsa. Għaldaqstant nirringrazzja li shadows kollha għall ħidma tagħhom u anki l-kompromessi li jagħmluha possibbli li naslu għal dan it-tekst li diġà kiseb ħafna appoġġ mill-ITUC u naħseb se jkun kontribuzzjoni importanti mill-IP eh, biex niżguraw li L-istrateġija li ssemmiet diversi drabi f'din is-sala li tkun waħda li tkun tista' tindirizza din l-isfida u tkun inklusiva kemm possibbli. Dan kien l-ispirtu naħseb li għandu jkun wara r rapporti kollha li nappoġġjaw. Bla dubju dan ir-rapport in partikolari. Grazzi ħafna Onorevoli Guxmaw kif qed issa il-votazzjoni mis-satejn u nofs sas settena eskwart l-istess proċedura bħal ta' dal-għodu. It-tieni round huwa miftuħ. Għandkom xi sigħat issa biex tivvotaw u mbagħad fis-sitta u kwart inħabbru r-riżultat. Issa inkomplu għad-diskussjoni dan il-punt fuq l-aġenda li għandna. mistoqsija bil-fom fuq l-istrateġija li għas-sostenibilità Eh, niġbilkom l-attenzjoni li fil-bidu ta' din id-dikirazzjoni għandna ftehim bejn il-gruppi politiċi li mhux se jkun hemm interventi spontanji u mhux se jkunu aċċettati lanqas il-blue cards l-ewwel kelliem l-Onorevoli Spiraki. Thank you very much, Madam President. Grazzi ħafna, President. Nittama l-Kommissjoni qiegħda u koll jew le. Forsi rridu nistennew daqsxejn jekk nu possibbli. Nistennew xi minuti tgħid il-President. Right, thank you very much. Grazzi ħafna għal paċenzja tagħkom. U nilqgħu lill-Kummissjoni, però l-ewwel il-kollega Tana. Grazzi ħafna President, Kommissarju Sikaviċu Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni li pi jitlob il-Kummissjoni biex tipproċedi bl-istrateġija kimika l sostenibilità Il-kimika kullum kien qiegħda fl-ikel tagħna, fl-ilma tagħna, fil-make-up tagħna, fil-ħwejjeġ, fl-arja. Ġifieri xi ħaġa li taffettwa l-aspetti kollha tal-ħajja ta' kuljum L-ewwel prijorità tagħna hija li insaħħu l-livell ta' ħarsien tal-konsumatur u l-ambjent. Għalhekk nitolbu biex ikun hemm l-eliminazzjoni ta' sostanzi dannużi biex ikon alternattivi fejn fattibbli nitolbu l-Kummissjoni biex tikkonsidra r riskju kostitwit mill-endocrine disruptors u l-effett ta' taħlita diversi kimiċi. Nifokaw fuq xi ħaġa ambizzjuża ħafna nippruvaw nifissaw l-istandard ta' sigurtà għad-dinja kollha. L-eka għandha tappoġġa l-użu tal-politika nazzjonali billi tiddefinixxi dispożizzjoni tas-saħħaħ sistemi regolatorji mibnija fuq l-istandards tal iju għas-sigurtà kimika. Dan isaħħaħ il-protezzjoni l inn mill-konfini tagħna u jestendi l-level playing field. Il-kimika hija wkoll l-industrija tal-industriji xi ħaġa msejsa fix-xjenza tista' tippermetti l-industrija biex ikollha kompletarjetà bi prinċipju wieħed l-istrateġija għandha tagħti wkoll biżżejjed żmien biex il-produtturi jkunu jistgħu jagħtu prodotti siguri u jagħtu inċentiv lill l-ekonomija Ewropeja. Din l-istrateġija għandha tiżgura fondi xierqa biex taċċellera l-iżvilupp ta' alternattivi aktar siguri. L-istrateġija għandha tiżgura wkoll li testijiet bla bżonn fuq l-annimali jiġu evitati. Hemm ukoll il-kwestjoni tal-AI importanti, però mhux kollox jiddependi fuq din is-sala, mhux kollox jiddependi fuq Brussell u rrieda politika tagħna, għalhekk irridu nżidu wkoll il-livell ta' implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali fuq il-kimika nitolbu l-Istati membri biex jimplementaw bi sħiħ il-qafas leġislattiv attwali biex ikun hemm ambjent sigur kif ukoll suq kompetittiv Ewropew. B'din l-istrateġija għandna tliet alleati kritiċi, t tliet aġenziji, l-EKA EFSA u l-EMA, l-ewwel irridu nevitaw duplikazzjoni bejn dawn it-tlet aġenziji. u mbagħad irridu niżguraw ukoll fondi xierqa billi nagħtu aktar riżorsi. Nixtieq nikkonkludi bil-ħtieġa li din l-istrateġija l-kimika tkun allineata maż-żewġ elementi tal-Green Deal. Green Deal, l-ekoloġija u d-digital. Napoġġaw l-inizjattiva tal-EKA li tippromuovi t twaqqif ta' pjattaforma database interoperabbli biex ikun hemm skambju bejn l-awtoritajiet u jkun hemm aċċess għal xjenzjati, regolaturi, eh, l-industrija u ċ-ċittadini wkoll. Eżis kollegi, kummissarju, il-ġenerazzjoni tagħna u l-ġenerazzjoni ta' warajna għandhom bżonn ġejjin bla problemi hemm ħafna soluzzjonijiet vijabbli fattibbli mingħajr ma jippreġudikaw l-ambjent. Hemm bżonn li l-Istati membri jkollhom l-istess speċifikazzjonijiet, l-istess normi għas sostanzi kimiċi tagħhom. Is-suq huwa globali. U dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk hija xi ħaġa marbuta mal-pjaneta tagħna u mal-ġejjieni tagħna. Grazzi ħafna. Il-Kummissjoni. Kummissarju Sinkevicius. Grazzi ħafna, President, onorevoli membri, kollegi, id-diskussjoni tal-lum u r-riżoluzzjoni li s-rattaw il-lum fuq din l-istrateġija sostenibilità fuqta. U nixtieq nirringrazzja lilkom għall-opportunità li istudentuni hawnhekk biex inwieġeb għal din il-mistoqsija bil-fom u ntikom aġġornament fil-qosor dwar fiex wasalna bl-istrateġija, kif imħabbar fil-programm ta' ħidma tal kummissjoni għall-2020 aġġornajna dan l-aħħar biex nindirizzaw il-pandemija l-istrateġija kimika ippjanata għat-tielet kwart u bħalissa qegħdin naħdmu b'riżq adozzjoni għat-tielet kwart tas-sena. Diskussjoni interna tħejjijiet ukoll għadhom għaddejjin u bla dubju tistgħu tifhmu li l-informazzjoni li stantikom illum tibqa' ġenerali. Ma nistax nidħol fid-dettall għal-issa tax se naraw l-istrateġija sostenibilità eh, kimika hija xi ħaġa eh, punt ewlieni tal-Green Deal, waħda mill-prijoritajiet tal-portafol ta' din is-sena tiegħi meta adottajna l-Green Deal f'Diċembru aħna konna qbilna li niżguraw li jkun hemm ambjent ħieles mit-tossiċità. L-industrija kellha eh, segwu żewġ miri l ewwel nett għandha tgħin biex jiġu mħarsa ċittadini u l-ambjent aħjar kontra l-sustanzi dannużi u kellha tħeġġeġ l-innovazzjoni għall-iżvilupp ta' alternattivi sostenibbli u siguri u dawn iż-żewġ miri igwidaw it-tħejjija interna tagħna sa mill-bidu net xi ħaġa li għamlet ċara Sam il-bidunet ukoll li għandna nlaqgħu aħjar il-ħarsien ambjentali mas saħħa fil-waqt li nżidu l-kompetittività globali il-partijiet kollha irridu jaħdmu id fit. U dan japplika wkoll ovvjament għall-Kummissjoni. Għalhekk is-servizzi tiegħi it-tim tiegħi kif ukoll jiena qegħdin inħejju l-istrateġija b'kooperazzjoni mill-qrib ma' ħafna DGs oħra, kabinetti wkoll, eh, kummissarji Eh, Jiex ħaġa orizzontali ħafna din u napprezza li fir-riżoluzzjoni li jintom se tadottaw għada għada intom se tirkonoxxu wkoll din in-natura orizzontali tal-kimika. Intom semmu l-ħtieġa li naġġixxu b'risq użu aktar aqli tal-kimika, però anki r-rwol essenzjali tal-qasam kimiku biex naslu għad diversi miri tal-Green Deal bħall-ambizzjoni Zero Pollution, il-neutralità klimatika, tranzizzjoni enerġetika, l-promozzjoni tal-effiċjenza enerġetika u l-ekonomija ċirkolari wkoll. Nirringrazzjakom minn issa għal-ħidma u sforzi tagħkom viżavi din ir-riżoluzzjoni li kif għedt hija f'waqta. Meta tkun adottata, aħna se neżaminawha bir-reqqa u nikkonsidraw nikkonsidrawhom meta niffinalizzaw xogħolna f'dawn il-ġimgħat li ġejjin se nikkonsidraw ukoll l-aktar minn 400 kontribuzzjoni li rċivejna mill-partit interessati u ċittadini fuq ir-roadmap għall-istrateġija kimika pubblikata mid-9 ta' Mejju sa l-20 ta' Ġunju għall feedback Issa, intikom aktar elementi fuq l-istrateġija kimika tagħna għas sostenibilità l-istrateġija hija bbażata fuq għad ta' evalwazzjonijiet politiċi u ħidmiet preċedenti marbuta mal leġiżlazzjoni kimika u speċjalment it-tieni reviżjoni Reach mill-2018 il-fitness check tal leġiżlazzjoni kimika tal-2019 il-komunikazzjoni fuq l-endocrine disruptors tal-2018 u l-komunikazzjoni fuq alternattivi biex nindirizzaw l-interface bej il-kimika u l-leġizlazzjoni għall-iskart tal-2018 biex naslu għal-mira u l tagħna se niffokaw l-aktar fuq dawn il-ħames elementi. L-ewwel it-tisħiħ tal-leġizlazzjoni għal saħħa aħjar u ħarsien ambjentali mill-materjal dannuż minkejja l-kisbit kbar tal-EU u l leġizlazzjoni tagħna hemm bżonn li nsaħħu ħidmietna anke biex inħarsu aħjar il-vulnerabbli biex nindirizzaw l-effetti tal-kimika biex nindirizzaw kwistjoni tal-endocrine disruptors u sostanzi simili. It-tieni net insaħħu l-innovazzjoni u l-kompetittività. Irridu ninċentivaw l-iżvilupp ta' produzzjoni sostenibbli u sigura u l-użu tal-kimika, tranzizzjoni għal Biodesign sostenibbli hija opportunità ewlenija għall kompetittività Ewropea fl-istess waqt ju b'saħħitha eh, bħala industrija hija qass importanti għal liju anki fuq medda globali. Eh, bżonn ukoll li nappoġġaw l-irkupru mill-kriżi ekonomika, eh, rridu nsaħħu r-reżiljenza u niżguraw awtonomija anki strateġika fil-forniment ta' kimika essenzjali fl-Ewropa għas-saħħa, teknoloġija eh, importanti biex naslu għal klima aħjar ċikli wkoll ta' produzzjoni u zero pollution it-tielet net l-streamlining tal-qafas eżistenti. Il-qafas leġislattiv tagħna huwa tajjeb in ġenerali, però kumpless ukoll u f'ċerti każijiet mhux konsistenti u din hija sfida għal partit interessati u l-awtoritajiet għandna l-opportunità li nirrazzjonalizzaw u nissimplifikaw. U e, jkun aktar effettiv ukoll forsi ngħaddu għal sustanza waħda proċess ta' evalwazzjoni wieħed. Nuqqas ta' konformità wkoll problema għaliex dan ixekkel leġizlazzjoni eżistenti milli tasal għal potenzjal sħiħ tagħha. Ir-rabanet l-insaħħu e, ir-riċerka u l-arfien fuq l-impatt tal-kimika fuq is-saħħa u l-ambjent, però anki modi kif nipproċessaw aħjar u naqsmu din id-dejta u l-informazzjoni għall-użu regolatorju, però anki informazzjoni għall konsumatur u l-użu wkoll fil-katina ta' provvista. Qasam importanti huwa li trekkjar ta' sustanzi dannużi fl-artikli biex naslu naslu ċikli ta' materjal non tossiku u mbagħad ultimament l-ekonomija ċirkolari. Finalment, it-tisħiħ ta' dimensjoni globali importanti li li ju issir aktar u aktar eżempju globali tal-standards fuq ġestjoni għaqlija tal-kimika biex insaħħu l-standards internazzjonali u nappoġġaw pajjiżi terzi fuq il-produzzjoni sigura ta' dawn is-sustanzi. Imbagħad meta jkun hemm l-adozzjoni mill-kulleġġ, jiena nkun kuntent li nerġa' niġi hawnhekk u nippreżentalkom u jiena diġà nistenna bil ħerq li naħdem il-qrib magħkom biex nimplementaw din għaliex ix-xogħol ovvjament mhux se jintemm bl-adozzjoni tal-istrateġija anzi bil-kontra. Għalissa nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u nistenna bil ħerq għassa li nisma' x'għandkom xi tgħidu. Grazzi ħafna. Thank you, Commissioner. Grazzi, Komissarju. Issa, Signora Weiss l-ewwel kellima għal minuta fisem l pipi. Il-klima u l-ambjent ma nistawx jipermetti li nistennew. E, hawnhekk e, dak li qed naraw fl-Unjoni Ewropea hija e, ħidma importanti ħafna lejn E, e, prodotti sostenibli pjanifikati u l-Kummissjoni trid tifhem illi għanna anki l-Green Pact ta' sena li għaddiet, aħna fl-IPP ma nsejniex dak li wedna u aħna nitolbu l-Kummissjoni li konna strateġija eh, kimika għas sostenibilità waħda mill-ingredienti importanti li konna reġistru fast track biex meta eh, niġu għal pesticidi u sostanzi kimiċi oħrajn li jkun hemm verament fast track lejn eh, eh, il-prodotti eh, neċessari għal pjanti u li, konna reġistru biex jibbenefika l-Europa kolla kemmi għandu ikonna fast track reali u mhux kif huwa issa illi idum xhur biex jiġi eh, joħorġu riżultati u anki il eh, anki dana anki għal bdewa. Issa nisema lil minant Maria Arena għal minuta u nofs. Fil-komunikazzjoni fuq il-Green Deal, il-Kummissjoni ħabbret eh, it e, zero għal ambjent non tossiku biex innaqsu anki l-espożizzjoni għal kimika dannuża. Dan huwa importanti għal leġislazzjoni fuq il-prodotti kimiċi biex jagħtu protezzjoni lil ċittadini u lill-ambjent. Bir-riżoluzzjoni tagħna il-Parlament Ewropew qed jibgħat messaġġ ambizzjuż. L-ewwel net iridu implementazzjoni kompleta ta' leġislazzjoni eżistenti, però rridu anki illi e, l leġislazzjoni tiżviluppa f'ħafna oqsma. Wa veru illi miżuri qawwijin għal saħħa u għall-ambjent huma neċessari u aħna rridu nerfaw responsabilità tagħna aħna rridu illi s-saħħa tkun iktar importanti mill-interessi ekonomiċi x'inhuma il-sostanzi kimiki sostenibbli għandna bżonn ta' definizzjoni preċiża kalla tibqa' kunċett biss kliem feraħ u l-industrija dana se jisfruttaw eh, biex biex jaħbu eh, l-attivitajiet tagħhom għal dannu kimika sostenibli mhux dejjem se jagħtu eh, iktar tħul għal eh, partijiet interessati. Hemm bżonn però eh, hemm bżonna biex ikun hemm anki protezzjoni biex niproteġu l-inna mill dawn is-sostanzi perikolużi anki irridu jiġu inklużi anki spejjeż soċjali u ambientali, speċjalment għall-Ewropej. L-ispiża eh, hija xi 160 eh, miljun euro kull xar jekk aħna nisostitwixxu b'alternativi dana irridu nagħmluh u jekk nagħmluh eh, il-kwistjoni taġġel ħafna iktar. Grazzi. Issa fisem l-essendi e-Sinjura Ris għal minuta ta' nofs. Grazzi. President. Dan huwa triq il-qudiem illi aħna nixtiequ illi tiġi implementata sal-aħħar tas-sena. Hawnhekk lan tagħna u għalli nsaħħu s-saħħa ta' ċittadini u tal-ambjent dinja ambizjuża il-71% tal-sostanzi kimiċi u attualment huma klassifikati bħala perikolużi u dannużi il-Kummissjoni eh, naraw tixtieq isaħħaħ il-qafas eh, regolamentari bil-riċ u li jkun hemm approċċ simili għal prodotti simili biex ikun hemm eh, evalwazzjoni minnaħa tal-età. Għandi kumment jien hawnhekk din il-loġika li nġibu flimkien is-sostanzi għandha tapplika anki għal limitazzjonijiet ċerti prodotti huma permessi f'ċerti oqsma mhux oħrajn. Aħna rridu nieħdu l-istess kriterja riskju u aħna għandna ninkludu anki l-endocrine disruptors kuljum ċittadini jtiġu esposti għal solventi u sostanzi dannużi. Irridu naraw li huma l-prodotti li huma inklużi fil- ġel fi sostanzi ta' kuljum li huma perikolus għas saħħatana L-Unjoni Ewropea għandha timxi l qoddim biex jagħmlu phasing out ta' din il-klassi ta' ta' bej wieħed u ieħor 5000 prodott. E, il-gvern Olandis mm, poġġa dan id-dibattitu lejn il-Kunsil hemm e, tieqat opportunità miftuħa attualment irridu nisfruttawha. Grazzi ħafna, issa is-Sinjura e, Tovalieri għal-minuta. Grazzi. Jiena fil-fant qed nara problemi f'din l-istrateġija U l-ewwel net, per eżempju, l-approċċ huwa ideoloġiku wis, hekk iridu riżultati konkreti għall-ambjent, e, iridu nużaw settur ta' kimika li huwa e, e, li huwa qasam ta' eċellenza per eżempju, Eh, eħna qed nirriskjaw nek illi eh, nolqtu l-kimika Ewropea biex insibu l-istess produzzjonijiet li jiġu minn barra mill-Ewropa fejn l-istandard fejn nipproponu aħna mhux qed jiġu garantiti. U dan huwa eh, dinja strateġija li mhux qed tara l-bot biżejjed. E, irridu naraw li huma l-produzzjonijiet fl-Ewropa u x'inhuma l-produzzjonijiet tagħhom. E, E dawn rridu namluħ mux biss bil-Green Deal e, u bil-karti, rridu niftakru xanda l-Europa l-kapacitajiet e, u mux nħalluhom barra e, mill-Europa. E, Irrid ikonna strategija l-Europa kollha, setturi li għandu jiġi e, imsaħħaħ attivament u biex toħroġ produzzjoni dejjem iktar sostenibbli minn dan is-settur. Issa nisimgħu minant is-sur Gigold għal mm, minuta. President, Komissarju, l-Parlament Ewropew qed jitlob li ikun hemm bidla fil-mudell tal-politika tal-Ewropea. Rridu li jkun hemm ambjent u saħħa mingħajr riski u ridu bidla fil-industrija fil kimika, għandu jkollna tolleranza zero għal eh, sostanzi kimiċi dannużi. Din il-ġimma eh, rajna eh, fil-Germania illi tifel wieħed fuq ħamsa qed jiġi espost kritikament għal kimika fl-ambjent. Tifel fuq kull ħamsa se jiġi affettwat fi fil-medda ta' żmien twila. Dawn u sostanzi kimiċi għandhom jiġu projbiti. Din il-politika ambizjuża mhux biss ħati proteġġi l-tfal tagħna ma hija opportunità l-industrija kimika tagħna. Il-kimika nadifa fl-Ewropa tfisser li jkun hemm ambjent nadif għall-ambjent u għall-persuni u tista' toħroq anki miljun u nofs Eh, postijiet ta' xogħol fis-settur. Grazzi. Grazzi li sur Gigold issa sur Fjokkja li ser. Jina bħala rapporter shadow jiddispjaċini najt li ma naqbilx ma ħafna mill-emendi dikom ta' kompromess. Qabel ma jiġu approvoti, il-regolament se jkun ta' kastik speċjalment għall-SMI. E. Jina ili 35 sena intraprenditur fil-sostanzi kimiki. Irridu uh, nżidu responsabilità, hemm punti li huma ħafna eh, problematiċi ħafna. Hemm regolamenti li jixtieq ibiddel il-regolament ġa eżistenti fuq dawk ta' sikurtà li huma komplessi u kostużi u u ħafna minn dawn il-sostanzi kimiċi huma mhux faċli eh, u anki eh, u rridu niftħu su illi huwa perikolus ukoll għal ħafna kumpaniji żgħar. Jiena nemmen illi namlu proibizzjoni ta' sostanzi perikolużi, però però billi namlu hekk se jkollna żvantaġġ kbir eh, kompetitiv għal kumpaniji kollha Ewropej fokus diġa u fuq il-kumpaniji li diġa huma regolamentati ħafna u ma qed ngħidu xejn fuq dak li se mill-effetti għal kumpaniji l-oħrajn. Issa l-aħħar kellima hija Sinjura Anja Hazekamp. Grazzi, President, Kummissarju. Huwa dritt tagħna li konna ambjent mhux tossiku, però qegħdin il-bot ħafna minn dan l-għan fil-Unjoni Ewropea u fil-komplement tad dinja edin immutu sempliment, sempliciment imħabbal mill espożizzjoni lejn sostanzi kimiċi eh, eh, fid-dinja. Anki l-pollinaturi edin imutu fis sistemi tagħna imħabba il-sostanzi il, kimiċi eh, li aħna nisprejaw fuq il- Eh, u ċuħ tar-rabba. U tfal kol jilabbu bil-ġugarelli tossiċi u nħallum eh, Hemm anki il-problemi fil-laboratori għax il-prassi huma eh, antikwati. U l-Unjoni Ewropea għandha diġà leġislazzjoni deċenti biex tipproteġġi l-ċittadini mill-sostanzi kimiċi perikolużi, però dawn il sostanzi et qed jibqgħu jiġu esportati lil partijiet oħrajn fid-dinja. Jiena kontenta illi l-Kummissjoni e, e, e, weditna li se jkollna tolleranza zero għal kimika perikoluza. Però rridu naħdmu biex din l-istrateġija għall-sostanabilità verament twassal għal rizultati li ġew imweda. Grazie. Grazie. Issa nisimaw menant il-Komissarju Sinkevicius. Grazie President, membri, onorevoli kollegi, nirringrazzjakom għal intervenzjonijiet ta'kom u anki għal punti importanti li jintkom għajimtu ħafna minnum dawn il-punti huma wkoll riflessi fir-riżoluzzjoni li jintkom ħad adottaw għada. Naħseb illi ħat, jina ħat nota eh, ħat nota ta' dawn il-punti u jiena se nikkonsidrom meta nkun nista' nifinalizza l-istrateġija fil-ġimgħat li ġejjin. Lan tiegħi huwa ċar ħafna huwa li nifissaw viżjoni għal qafas komprensiv u roadmap konkreta eh, għall-azzjoni fejn il-partijiet kollha għandhom jaħdmu flimkien. Il-kriżi COVID-19 Eh, zidet eh, eh, il-bżonn li nieħdu azzjoni fil-dan l-ambjent. Irridu niżguraw il-protezzjoni ta' ċittadini, irridu niżguraw l-irkupru soċjali tal-industrija, irridu nipromuovu anki l-istrateġija tagħna għal dawk il-sostanzi kimiċi li huma importanti għas soċjetà Din l-istrateġija se tiġi implementata bħala l-ewwel pass lejn l-ambizzjoni għal tolleranza zero. Waqt illi il-pjantazzjoni l-azzjoni li se jkonna fl-2021 se timplementa anki għani to oħrajn biex proteġi l-biodiversità u anki il-futur tal-klima. Kif ukoll tagħti kontribut tal-ekonomija ċirkolari se appoġġa anki priorità toħrajn tal-Kummissjoni, per eżempju, il transizjoni digitali li saħħa il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea, ġlida kontra l-kanser u problemi oħrajn il-karattru orizzontali eh, eh, eh, u importanti ħafna u aħna san involvu il partit interessati kollha biex nizguraw li kun suċess jina norbot fuq l-appoċ ta'kom u se nkomplu ninkludi f'din il-operazzjoni li għada sekk importanti għal-politika Ewropea. Grazzi. Il- diskussjoni issa mal-luqa, il-vot se jsir illum u il-votazzjoni il-votazzjoni fuq il-emendi il illum u l-votazzjoni ħarja għada. Issa għaddu għal-punt li jmiss illi huwa l istqarrit tal-Kunsillu Kummissjoni illi nsaħħu il-proċess ta' inklużjoni ta' Roma fl ewropa fil-10 eh, snin li ġejjin. Mux se naċċettaw blue cards jew catch the eye f'din il- ko f'din id-diskussjoni. Nistennew il-Kummissarju Dalli tiħu posta Merci beaucoup. Nishtieni ringrazzja il-persuni kollha li qed innatfu u jiddiżinfettaw il-postijiet ta' xogħol tagħna waqt is-sessjoni plenarja. Issa fisem il-Kunsill nagħti il-mikrofonu lill-Ministru eh, Mikael Rott. President, signori, membri tal-Parlament Ewropew. Illum aħna edin hawnhekk biex niddiskutu s-sitwazzjoni soċjali ta' Roma. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq eh, xi 12 miljun persuna fl-Ewropa. 6 miljuni minnhom huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Huma ħafna fil-fatt illi jgħixu fil-, -fat, povertà estrema u jibatu eh, huwa għad diffiċli li aħna nimmaġinaw kif. Inna 10 snin mill-tnedija eh, tal-istrateġija Roma u xieħut minnkom kienu anki prezenti eh, meta fl-2011 ġiet appoġġata eh, massiċjament mill-Parlament Ewropew. Minn dak iż-żmien, sinjuri, kważi 10 snin għaddew u sfortunatament nistaw ninnotaw biss illi riżultati li nkisbu sissa huma ta' diżappunt. U il kummissjoni wkoll għamlet rapport fuq di situazzjoni u intkom anki eh, għamiltu uh, rizoluzzjoni mm, fil-parlament mis-sena li għaddiet. Aħna rridu narfu illi għanna bżon ta' ħafna żmien forsi wis żmien biex intemmu il-faqar li tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra u għal eh, eh, eċiren ta' snin ta' snin, anki sekli kultant biex intejbu il-situazzjoni tagħhom. U dan ngħidu bħala rappreżentant ta' pajis illi eh, snin ilu konna faxxisti u 500.000 persuni innoċenti, tfal u nisa ġew vitmi ta', eh, ta dan imħabba li kienu Roma. Iva, aħna eh, kien imisna ksibna ħafna iktar minn hekk u bla dubju aħna nistaw u rridu assolutament namlu sforzi ikbar, ħafna ikbar fil-futur. Però, sinjuri, hemm eh, għandna wkoll xi aħbar tajba kif qalet il-Kummissjoni fil-qasam tal-edukazzjoni nista' naraw progress kbir, per eżempju, stati membri ħadu miżuri biex e- ikun hemm inqas tfal Roma li jitilqu l-iskola kmini u t-tfal Roma jistgħu ikollhom aċċess anki għal kindergarten e, fil-żnien bikrija tal-edukazzjoni tagħhom u anki tal-edukazzjoni formali li hija daqshekk importanti għalihom naturalment. Sinjuri, il-Parlament tal-Parlament Ewropew fil-wet fis-seklu 21 il- diskriminazzjoni, il-preġudizzju u l-mibeda għanda tkun warajna. Il-diskriminazzjoni kontra il-Roma għanna erdua, irridu nħarsu lejn il-mera. il mera u rridu nikkonsidraw uħna bħala soċjetà ta' opportunitajiet indaqs. Però għanna bżonn ukoll ta' strateġija politika għawija biex niġildu kontra l innogwaljanza L-povertà estrema fil-ġenerazzjonijiet bla dubju ħatwassal għal xkil gravi fil-saħħa, fil-edukazzjoni, eh, fil-impigi. Għanna bżon ta' kunċett illi eh, eh, bjom bieħ dawn l-osma kolla se jiġu indirizzati biex nevitaw l-marginalizzazzjoni u anki i-rappreżentanti tal-komunità Roma għandhom ikunu parti minn din il-proċess għandhom jihdu sem fih u mux iħarxu bħala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 Eh, fi dialogu tagħna eh, b'ugwaljanza. Jekk xi ħadd m'għandux aċċess għal kura ta' saħħa u għal edukazzjoni mm, u ma jkollu xogħol, kif jista' din il-persuna qatt eh, jikseb il-ħolmiet tagħhom, il-lanijiet tagħhom u jieħdu l-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà. il kwistjoni tas-saħħa hija diffiċli ħafna f'dawn iż-żminijiet tal-koronavirus. Il-Rom għandu jkollhom l-istess l-istess aċċess għal eh, kura medika bazika u anki għal eh, servizzi speċjalistiċi aħna meta nikkonsidraw l-inizjattivi ġodda eh, li l-Kummissjoni ħabbret għal Ottubru nixtieni ringrazzjakom fil-Parlament Ewropew talli intkom għal ħafna drabi poġew poġejtu dan il-suġġett fuq l-agenda. Aħna eh, fil-2000 u 11 aħna għajnej konna tajnuna u f'dawn il-snin eh, eh, intkom fakkartuna u koll illi dinja kwestjoni li għanda bżon tal-attenzjoni tagħna membri tal-Parlament, Sinjura Kommissarju, immaġina tifel Roma illi eh, twilet meta dan il-qafas ġid ċis fl-2011 Kienet sena mimlija speranza, pjanijiet u wedit għal komunità tiegħu. Illum dan it-tifel eh, għandu disa snin. Sfortunatament nistaw nassumu illi probabilment benefikat mill-opportunitajiet li ħafna minna noħduhom uh, automatiċi u nistennew illi tfal tagħna jibbenefikaw ehm, minn dan. Eh, dawn it-tfal e, e, ibatu mill-diskriminazzjoni razzjali noqas ta' opportunitajiet. Dawn mhumiex eh, klim eh, antikwati, le huma b'kliem illi jesprimu realtajiet li jeżistu fil- fil-stati membri tal-Unjoni Ewropea u kull darba li dawn il-persuni jipruvaw jiexu ħajja deċenti jissibu għom bħala ostakoli. Jaħsbu lejn dan it-tif, jaħsbu għal dan it-tifel ta' disa snin, jaħsbu għal dawn il 6 miljoni ta' nisa u it-tfal eh, bnietu subin ta' dawn il-6 miljoni ta' perżuni eh, xi prospetti għandhom ma nistawx inħalluhom waħedhom il-Kunsill l-Parlament għamlu sforzi komuni biex jipromuovu l-inklużjoni ta' Roma fuq livell Ewropew. Aħna minn dejjem konna alleati f'dan u jina fiduċus illi din l-alleanza ħad kompli teżisti. L-istati membri għandhom il-kompetenza importanti li għandhom bżonn, imma aħna bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea nistgħu ngħinuhom eh, f'din E, f'dan il-proċess twil u diffiċli biex noħorġu. E, fortunatament għanna e, test legali li projbixxi diskriminazzjoni ta' kull minoranza etnika u dawn inkludu anki il-Roma membri tal-parlament dan huwa sena dinja sena importanti għal biex ninkludu Roma fl-istrateġija anki eh, però jidispjaċini najt illi ħafna minnkom eh, smajtu din is-sentenza ħafna drabi imma hemm bżonn illi insibu anki atti konkreti. Jiena nixtieq nara il-pakkett tal-Kommissjoni li qed taħdem fuq u nista' niwedkom illi aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex nilabu il-parti tagħna biex dana jiġi adottat fil-Kunsill. Ejja naġixxu kollha kemm aħna biex infaslu il-futur tal-valuri Ewropej u tal-ġustizzja soċjali, solidarjetà u ġustizzja. L-Ewropa po tista' issir eh, ħolma ta' solidarieta, libertà u deċenza u ugwaljanza għal Sinti u għal Roma u kol eh, illi eh, u ma inklużi f'dan f'din nazzjoni propju l-lum. Grazzi ħafna, s Ministru Rott. Komissarju Dalli. Fisem il kommissjoni il kommissarju Dalli. Thank you, Minister Roth, for this. Grazzi, Ministru Roth, għal din l-introduzzjoni għal dan id-dibattitu importanti. Membri onorevoli, grazzi tal-li poġġejtu l-inklużjoni tar-rom fuq l aġenda tal-lum. Nirringrazzja lilkom ilkoll lill onorevoli wkoll Jaroka l-Onorevoli Polak u l-Onorevoli Franz għal viżibilità li qed jipprovdu għall komunità Rom għal l-impenn tagħhom għal l-ugwaljanza, inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta' Rom u anki permezz ukoll tal-organizzazzjoni ta' dan id-dibattitu. Jiena nirringrazzja kol lill membri preżenti hawnhekk illum għall appoġġ dejjiemi sabiex l-aġenda għall-inklużjoni tar Roma timxi l qudiem Irrid nibda billi nikkwota lill kanċiliera Merkel fid-diskors tagħha tal-bieraħ hawnhekk f'dis-sala hija qalet illi id-drittijiet umani u dawk ċivili li ma jistawx jinkisru il-libertà tal-individwu fejn niġu meta niġu għal eh, l-opinjonijiet anki dinija hija eh, ugwaljanza illi ma rridux nitkellmu dwarha biss, però trid titwettaq dawn huma il-bażi tal-Unjoni Ewropea, il-pedamenti Dawn huma id-drittijiet li japplikaw għal kulħadd. Ma japplikawx iktar għal xi wħud u inqas għal uħud oħra. Ma jistgħux japplikaw għal uħud dejjem u xi drabi biss għal oħrajn irridu japplikaw dejjem din hija l weda tal-Ewropa li irridu niggarantixxu illi ċittadini verament ikunu liberi li jgħixu fit-twemmin tagħhom, fil-kultura tagħhom, fit-twemmin politiku tagħhom ukoll. U ikunu jistgħu jgħixu skont l-idea tagħhom ta' kuntentizza ta' ħajja tajba għalhekk membri onorevoli. Din il-kwotazzjoni tal-Kanċelier Merkel f'moħħna u f'qalbna ser ndur lura għas-suġġett tal-lum. Palma tafu il-komunità Rom huma fost dawk l-iktar vulnerabbli l-aktar mill mill-pandemija tal-COVID-19. Id-diżugwaljanzi diġà eżistenti żdiedu iktar. Diskriminazzjoni, diżugwaljanza, l-esklużjoni saru iktar viżibbli. Il-Kummissjonija konxja minn dan il-fatt. Kellna wkoll numru ta' komunikazzjoni timmirati u għamilna da kollu li nistgħu sabiex nofru intervent malajr. Aħna ser nibqgħu attenti u ser nibqgħu nintervjenu skont il-ħtieġ, skont id-dmir u responsabilità tagħna. Il-Kummissjoni sa mill-bidu tal-pandemija tat risposta, pereżempju l kummissarji Schmidt u Kirjakidis, ktibna lill-Stati membri u sħaqna fuq il-miżuri speċifiċi għal gruppi vulnerabbli, inkluż il-komunità Rom fil-kuntest ta' din il-pandemija. Aħna provdejna ċertu għodot li jistgħu joffru appoġġ li gruppi vulnerabbli bħal dawk Rom. Ħadd u żgur mhux dawk l-iktar vulnerabbli m'għandhom jerfgħu iktar peace f'din il-pandemija. Il-komunità Rom mhux biss soffriet mill-impatt fuq is-saħħa u mill-impatt ekonomiku f'dan il-kriżi f'xi stati membri u jiddispjaċina ħafna li se jkolli ngħid dan il-persuni Rom ġew impinġija bħala teddita għas saħħa pubblika waqt din il-kriżi din dan huwa tal-mistħija. Il-pandemija u uriet iktar id-diskriminazzjoni u l-mibeda li teżisti kontra dawn il-komunitajiet. Il-Kummissjoni Ewropea tikkundanna bisħieħ kwalunkwe tip ta' eh, stigmatizzazzjoni jew li ntafa tort fuq il-komentar Rom. Dawn kolla, dan kollu huwa kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea u jmorru kontra l prinċipji bażiċi tad-demokrazija tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha lodda eh, legalment vinkolanti sabiex tiġġielet id-diskriminazzjoni, inkluż diskriminazzjoni għabbażi ta' razza jew oriġni etnika. u din hija lodda sabiex niġġieldu wkoll kontra il-klim eh, ta' mibeda. il-direttiva għall-ugwaljanza razzjali tipprojbixxi wkoll diskriminazzjoni f'aspetti prinċipali tal-ħajja. Ir-Rom bħala minorità etnika jeqgħu bħala grupp taħt dawk li jiġu protetti minn dawn l-odot u għandna wkoll id-dmir e, li ninforzawhom, però nafu li leġiżlazzjoni hija ħaġa, però hija ħaġa oħra kemm din hija effettiva fuq il-ħajja tan-nies. Il-leġiżlazzjoni waħedha mhix biżżejjed f'kwalunkwe qasam u għalhekk għandna nagħmlu ħafna iktar aħna qed e, nissorveljaw mill-qrib kemm l-istati membri qed iżommu ma' dawn id-direttivi hemm tliet proċeduri ta' ksur kontra l-Istati membri u jinkludu wkoll is-segregazzjoni ta' tfal rom fl-iskejjel u kif ukoll nuqqas ta' eh, indirizzar tal-problemi ta' tfal b'diżabilità. Jiena mhux ser noqgħod lura milli niftaħ proċeduri ta' ksur oħra meta ikun meħtieġ sabiex nerbu d diskriminazzjoni tar-Rom hemm bżonn ta' impenn fuq termin ta' żmien twil bħalma għadna aħna qed nippreparaw inizjattiva ambizjuża għal għal 2020. Se jkun hemm qafas inklusiv sal-2030. Din ukoll ser tirrifletta l-ħtiġijiet ġodda fid-dawl tal-pandemija. Jiena qed nippjana illi nippreżenta din l-inizjattiva aktar tard din is-sena għandna lan illi jkollna strateġija ambizjuża b'saħħitha u li tinkludi ħafna oqsma jiena nemmen bisħieħ illi li nibnu fuq is-sejbiet tal-evalwazzjoni tal-qafas mill-2011 sal-2020 irridu nifokaw iktar sabiex nippromovu l-ugwaljanza tal-komunità Rom sabiex billi niġġieldu id-diskriminazzjoni u nipprovdu wkoll nippromovu anzi l-inklużjoni ekonomika Irridu nassiguraw il-partiċipazzjoni sħiħa u sħubija mal-komunitajiet Rom. Is-soċjetà ċivili tar Rom u l partijiet interessati kollha irridu nipprovdu eh, anzi nifukaw fuq ir-Rom fil-politiki kollha irridu niġbru aktar informazzjoni u nagħmlu monitoraġġ tal-progress permezz ta' indikaturi u miri ċari sabiex nassiguraw li jkun hemm progress effettiv u nippromovu wkoll it-tagħlim permezz ta' dawn il-politiki. Il-konsegwenzi ħżiena ta' din il-pandemija fuq il-komitajiet Rom u rrit ħafna iktar il-ħtieġa illi inġeddu l-impenn tagħna min-naħa tal-partijiet interessati kollha sabiex nimxu l qudiem flimkien u ninvolvu wkoll lir-Rom infushom. Il-popolazzjoni Rom għandha bżonn l-impenn ta' kulħadd, il-ħidma sħiħa ma tieqaf qatt Jiena naħseb li l-kol flimkien nistgħu nagħmlu ħafna iktar sabiex inbidlu u ntejbu s-soċjetajiet tagħna flimkien nistgħu nilħu ħafna iktar. Iktar inklużjoni, iktar ugwaljanza, iktar ġustizzja, iktar parteċipazzjoni għal komunitajiet Rom fil-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju. Issa fl-isem il-PPE l-Onorevoli Polak għal minuta u nofs. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma, membri onorevoli. Wasal iż-żmien illi nirrikonoxxu illi fl-aħħar żewġ perjodu ta' programmazzjoni ma tantx kien hemm progress, kien progress żejr jew modest se jkun hemm inizjattiva ġdida sabiex nintegraw lill popolazzjoni rom sal-2030. L-inizjattivi rridu jiffukaw fuq ir-riżultati għandhom ikunu marbuta mar riżorsi involuti għandna bżonn ta' riżultati konkreti f'ħafna stati membri naraw illi hemm problemi kbar li qed jikbru rridu nifokaw fuq l-istati membri li għandhom popolazzjoni rom kbira fejn il-popolazzjoni qed tgħix f'kundizzjonijiet diffiċli pereżempju m'għandhomx aċċess għal eh, ġestjoni tal-iskart, l-infrastruttura jew ilma tax-xorb il-popolazzjoni rom għandha tkun involuta fid-deċiżjonijiet li jittieħdu dawn huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom potenzjal kbir u għandna wkoll nirrikonoxxu illi kien hemm razziżmu istituzzjonali u sistematiku kontra dawn in-nies meta jiena kont iżgħar xtaqt li jkun hemm iktar progress fuq dil kwistjoni, però r riżoluzzjoni ġiet imblukkata. Kien hemm ħafna diskussjonijiet dwar il-ħajja ta' suwed, però għandna niddiskutu wkoll fuq ir-Romsa biex nindirizzaw ir razziżmu fl-Ewropa wkoll. Grazzi ħafna l sur Polak. Issa fl-isem l-essendi l-Onorevoli Insir. Grazzi ħafna, Sinjuru President. Ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea b'mod ċar ma jimplementawx ir-rekwiżiti kollha tal-Unjoni Ewropea f'kull qasam. L-Unjoni Ewropea għandha ir-responsabilità li titfa' pressjoni fuqhom. Qed nitkellmu dwar diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, diskriminazzjoni fis-suq ta' djar, fl-iskejjel u fid-dialogu ma' diversi awtoritajiet governattivi dawn naraħ fiż-żgħażagħ, fix-xjuħ u partikolarment fin-nisa. Dawn eh, ġew esposti għad fis-soċjetajiet tagħna. L-affarijiet sejrin lura minħabba il-virus. Naħseb illi l-popolazzjoni Rom jixir il-aħjar issa daqshekk irridu neliminaw din diskriminazzjoni f'din is-soċjetà ħielsa u demokratika. Naħseb li huwa ċar li għandna bżonn ta' strateġiji, però wkoll eh, riżultati mirati għandna nieħdu azzjoni mhux biss nagħmlu pjanijiet għall integrazzjoni Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Donat għal-minu ta' nofs. Grazzi, f'dawn l-aħħar minuti nixtieq nirringrazzja eh, fil-fatt aħna tlifta, tlifna ġenerazzjonijiet. Ħaġa diffiċli hija li f'ħafna pajjiżi fil-fatt hemm dejjem inqas aċċess għal tfal rom illi ikollhom aċċess għal ħajja tagħhom. Huma fil-fatt huma l-iktar mill-quta. Naturalment din hija telfa għalina l-koll meta nħarsu meta nikkonsidraw l-edukazzjoni. Ħafna e, mijiet ta' iluf ta' persuni ma jistawx isibu xogħol u għaveru illi l-attitudni lejn il-rom edha tinfluixxi fuq is-soċjetà e, kollha u l-kompetittività ta' pajjiż. Eh, saru ħafna spejjeż a favur tagħhom, però ma waslu għal rebda eh, effett. Hemm bżonn li jkun hemm strateġiji ċari eh, politika vera u fil-10 snin li ġejjin iridu naħsbu speċjalment lejn din il-komunità diġà ġiet prezentata strateġija Rom E, fil-gvern Ungeris, però aħna qegħdin f'dan il-pont propju għaliex huma stess ma setawx jagħmlu iktar ċerti atteġġament lejn il-komunità Rom u ma anki parti mill u ma anki inklużi fil-programmi tal-gvern hemm bżonn e, iktar ġustizzja e, irridu nieqfu bil-klim u rridu ngħaddu għall azzjonijiet. Issa grazzi Signora Donat, in ese minant analiza tardino al grupp ID. Dejjem irid ikun hemm rispett tal-liġijiet u allura għandha tkun flimkien ma' repressjoni tal-abużi. E, dana qalu il-Papa Giovanni Paolo II, tini. tini dana huwa eh, drittijiet u manki dmirijiet għana il-kelma inklużjoni llum tfisser il-wieħed irid jirrinunċa l-ħafna affarijiet. Eh, kważi illi eh, biex l-inkludu ninkludu l-oħrajn iridu nbidlu l-inna. U dana jiġri ħafna drabi mar-rom. Eh, ħafna eh, drabi eh, waslom għal attività kriminali u li jisfruttaw it-tfal li huma obbligati jitolbu il-karità fit-toroq u li jihduhom mill-iskejjel ma ma jħalluhomx imorru l-iskola. Dana fil-fatt għalhekk għandna din is-sitwazzjoni fil-bliet tagħna. Hemm bżonn nirrispettaw il-liġijiet u l-valuri kulturali biex ma neħux id-differenza differenzi sempliciment, irridu namlu affarijiet pozitivi. Ja, sitten um, Grazie ħafna. Issa naddi l-kelma l-Honorable Franz. Żewġ minuti. Eżis kollegi, din dan id-dibattitu fuq l-inklużjoni ta' Rom huwa urġenti. Il-pandemija uriet id-diżugwaljanza lil kulħadd qed naraw vjolenza kontra l-popolazzjoni Rom madwar l-Ewropa, anki fil-Rumanija, fil-Slovenja u fil-Bulgarija rajna kif dawn in-nies ma kellhomx aċċess għall-ikel għall-ilma tajba xorb u għall-kura tas-saħħa. id-dibattitu dwar il-fatt li jrid jitneħħa monument għall-Holocaust għal-vittmi tal-Holocaust biex issir linja ta' tram huwa ta' insult. Irridu approach ġdid, irridu niġġieldu kontra il rekrużjoni soċjali. Il-partiċipazzjoni tar-Rom għandhom jintlaħqu permezz ta' miri vinkolanti fuq livell lokali u reġjonali. Irrid ikun hemm budget ifokat għal affas ġdid tar Roma. Jiena t tifel ta' persuna illi irnexxielu jissopravivi l-Olokawst però tilef nofs familtu. Jiena ma rridx li ħadd iktar ikollu jgħaddi minn dak li għaddejt minnu jien. Sfortunatament, is-sur Ġampaski, is-sur Urik, poġġu lilkom infuskom fis sitwazzjoni tagħna, saqsu kif kieku tħossukom taffaċċaw raziżmu, degradati, insultati, Kollegi, ma biss il-pandemija tal-Covid-19, pero għanna u pandemija li hija iktar perikoluza, ir-razzizmu. Finalment, lesti li naffaċjaw din ir-realtà u nikkoreġu din il-ġustizja nispera. Grazzi. Grazzi ħafna li sur Romeo Franz. Ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Rafalska fisem li sijar. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju, għal snin twal il-persuni Rom kienu konna naraw bħala eh, strambi jgħixu fix xifer tas soċjetajiet tagħna però għandhom kultura wirt kulturali kbir din daqalu. xjentifiku soċjali Pollak minn fejn ġejja jien aħna nirreferu għal kultura rom b'mod miftuħ. pajizi anzi minn fejn ġejja jien isir festival internazzjonali. Anki l-poeta Edvard Dembitski li reċentament iċċelebra 65 eh, anniversarju tal-kreazzjoni kulturali tiegħu Jiena nemmen bisħiħ li l-implementazzjoni ta' programmi u attivitajiet soċjali għabbażi tal-arfin etnoloġiku tal-dawn il-gruppi jista' jgħinhom sabiex jiġu integrati fl-Ewropa. Il-punt mhuwiex illi nippruvaw insibu soluzzjoni waħda sabiex nintegraw lil kulħadd fis-soċjetà għanna nżommu l karatteristiċi distintivi tagħhom ejjew nisimgħu l-vuċi tagħhom ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Daly. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem dwar l-inklużjoni. fil-ġimgħa meta Irene Flynn ser tkun l-ewwel persuna rom illi tieħu s-siġu tagħha fil-Parlament Irlandiż. Ma kinitx sitwazzjoni faċli iġġielet għal drittijiet riproduttivi, però dan huma importanti għal-Rom għaliex isibu ħafna esklużjoni għal f'ħafna pajjiżi fl-Ungerija, pajjiżi oħra u ma jkunux jistgħu jaċċessaw kura għas-saħħa. Anki fl-Irlanda is-sentiment kontra r-Rom huwa aċċettat jiġifieri illi l-istat ma jonfoqx flus għal djar għal dawn in-nies u l-Kumitat tas-Saħħa tal-Popolazzjoni Rom ma ltaqax fl-aħħar xar snin irridu implementazzjoni jekk irridu nilħu l-ugwaljanza. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal membri individwali l-Onorevoli Xajdra għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kollegi. Jiena nistaqsi li l-nifsi għalfejn is-sitwazzjoni għadha hekk il-popolazzjoni rom għadha tajx f'gettos fejn hemm ħafna faqar, ħafna qatt, naħseb illi iż-żewġ naħat għandhom jikkontribwixxu għal bidla kemm is-soċjetà in ġenerali kif ukoll il- popolazzjoni Rom. Anki s sur Polak huwa rappreżentant tal-popolazzjoni Rom huwa ħafna konxju minn dis sitwazzjoni naħseb illi rridu inwaqfu daċ ċiklu vizzjuż billi nofru l-edukazzjoni għandna eżempju, eżempju tajbin ta' zazah illi eh, daħlu fl-edukazzjoni u kellhom riżultati tajbin għax kellhom Eh, ħafna motivazzjoni m'għandniex nillimitaw biss ir razzizmu però neskluduh. Għandna ninkoraġixxu l-ambizzjoni ta' dawn in-nies u l-istati membri għadhom ikunu attivi wkoll. Irridu edukazzjoni ta' kwalità tajba u support lil eh, ġenituri wkoll biex bek inkisru dat ċirklu vizzjuż. Grazzi ħafna. Qed naqgħu xi ftit lura tajt il sinjura President, nixtieqkom illi żommu mal-ħin tagħkom. L-Onorevoli Breglets. Grazzi ħafna, Sinjura President. Kulħadd għandu jkun responsabbli għall-integrazzjoni tar-Rom 80% tal-popolazzjoni Rom tgħix taħt il-linja tal-faqar. Hemm diskriminazzjoni strutturali għandna bżonn ta' qafas armonizzat Ewropew għall integrazzjoni tal-popolazzjoni Rom. Il-qafas eżistenti kellu suċċess tajjeb però rridu nagħmlu aktar l-ewwel nett irridu nifhmu d diversità fil-komunità Rom jgħixu f'ambjenti f'soċjetajiet differenti. Irridu wkoll intajbu s-sitwazzjoni ekonomika tal-popolazzjoni rom. Għandna bżonn nofrulhom kura tas-saħħa xierqa rridu nassiguraw illi s-sitwazzjoni il soċjo-ekonomika tagħhom ma diġ imqabbra mal-kultura tagħhom. Irridu najnu u anzi ninkludu lill popolazzjoni eh, rom f'kull qasam, pereżempju hemm il-klab għal persuni rom li jattendu l-università din dan hu eżempju ta' prassi tajba. Grazzi ħafna issa l-onorevoli ġamel minuta. Eżis kollegi, qed tistaqsu għal iktar flus għal strateġija ta' integrazzjoni tar-Rom mintom ser tibdlu fenomenu kulturali li għaddej sekli sħaħ biktar flus. Ma tistax tistennew li aħna nħallsu nkunu responsabbli għal mod kif jgħixu. Aħna fi Franza għandna miljuni ta' nies foqra u qiegħda is-sitwazzjoni tagħhom ġitar minħabba l-pandemija tal-COVID-19 kif nista' jinnispjega illi minħabba opinjoni umanista aħna qegħdin niddeċiedu illi nonfqu iktar flus, ħin u risorsi sabiex nintegraw popolazzjoni li ma tridx tkun integrata. Fid-dawl tal-kriżi attwali aħna niddeċiedu illi nażlu anzi li nipproteġu l-Franċiżi l-ewwel qabel kollox. Għanna point of order, mikrofon għal-kellim. dak li qed isir issa hija diskriminazzjoni kontra n-nies qed ipoġġuhom bħala nies li ma jridux ħajja differenti, naħseb li din hija diskriminazzjoni. Iva, osservazzjoni tajba, però naħseb illi rridu niftakru illi il-membri tal-Parlament għandhom jirrispettu lil xulxin u fil-fatt is-Sinjura Ġame forsi għat xi affarijiet li huma ta' insult tal ħaddieħor għalhekk irridu niftakru id-dinjità u r rispett reċiproku. Tajjeb issa nibqgħu għadejjin l-Onorevoli Ġambavski. Meta aħna nisemmew ċertu kliem immirati lejn xi kollegi jiena nappella jekk jogħġbok. Hemm bżonn ta' sanzjonijiet kollegi qed tgħidulna li hemm diskriminazzjoni. Jiena ma nistax niddiskuti dan b'mod xieraq għax forsi laqas bistafu fejn il-Bulgarija fuq il-mappa nixtieq nistidinkom il-kol sabiex tiġu fil-Bulgarija u taraw kif in-nies jgħixu f'żoni żerf fejn ix-xju l-anzjani anzi qed jesperjenzaw il-vjolenza ta' dan il-grupp etniku ejje waraw intom infushom u jkollkom il-provi meta titkellmu. Kollegi, Iva, edin qed tisemewni, eh, però qed takkużawni b'xi ħaġa jekk iva mela mmorru l-qorti. Jekk ma takkużawnix qudiem il-qorti mela għandkom tistħu mill-aġir tagħkom. Jekk joġobkom żommu l-ordni dan mhux dibattitu kellek il-minuta tiegħek tajt is-Sinjor President. Jekk joġobkom jekk għandkom xi ilment abbażi tar regoli tal-proċedura tistgħu tersqu l-ilment lill president Il-membri ddiskutu bla mikrofonu. Excuse me, Mr. Jump. Jekk joġobkom Sur Ġambafski, ma tistax tajt tistanzi tagħmel stqarrija personali fl-aħħar tad dibattitu però mhux issa jekk jogħġbok uri rispett lejn il-President qed naqra r regoli tal-proċedura. Jekk jogħġbok ismani tista' tagħmel stqarrija personali fl-aħħar tad dibattitu però mhux issa. Ser inkomplu bid-dibattitu u issa ser ngħaddi il-mikrofonu lis-Sur Vince. Grazzi ħafna. Aħna ma ħdimniex biżżejjed għall popolazzjoni Rom. Tifel minn kull tifel jew tifla minn kull tlieta familja Rom imorru jorqdu bil-ġuħ l-Unjoni Ewropea tista' tipprovdi l koordinazzjoni meħtieġa lill istati membri sabiex jieħdu azzjoni. Fl-Ewropa ċentrali u tal-Vant irridu nagħtu priorità sabiex eh, nindirizzaw il-faqar, il-ġuħ, il-nuqqas ta' djar fost il-popolazzjoni Rom. Hemm bżonn ta' strateġiji fosthom ukoll taħriġ vokazzjonali u talim għall-adulti. Irridu nagħmlu iktar sabiex niġġieldu d diskriminazzjoni ninformaw il-pubbliku dwar il-vulnerabilità ta' dawn in-nies sabiex innaqsu l-preġudizzju u dan kollu jibda mill-edukazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa il-Kummissjoni. Il-Kummissarju Dalli għandek il-kelma. onorevoli membri, grazzi tal-li samtu il-femmit il illum. Grazzi għad dedikazzjoni u l appoġġ tal-Parlament Ewropew għal din il-kawża. il qafa strateġiku l-ġdid se jippromuovi l-ugwaljanza effettiva, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni tar-Roma. Se jaħdem biex jiġġieled u jiprevjeni l-antiġipsijiżmu u d-diskriminazzjoni, inaqqas il-faqar u l-esklużjoni u jippromuovi l-parteċipazzjoni tar-Roma billi jagħti empowerment, kooperazzjoni u fiduċja. Se jkunu ukoll essenzjali biex inżidu aċċess effettiv tar-Roma viżavi l-edukazzjoni inklusiva ta' kwalità, kwalità u sostenibilità fl-impjiegi wkoll fil-qasam tas-saħħa u housing, xira u servizzi essenzjali. Wasal iż-żmien li innaqsu d distakk ekonomiku u soċjali bejn Roma u non. B'dan il-kuntest jiena nilqa li l-Presidenza Ġermaniża poġġiet l-gwaljanza tar Roma fl-aġenda tagħha. U għal oħra, nirringrazzja l-Kanċellier Merkel talli impenjat ruħa viżavi din il-kawża u dan għamlitu fil-diskors ta' inaugurazzjoni tal-bieraħ. Ovvjament jiena wkoll qed norbot fuq l-appoġġ sħiħ eh, tal-Parlament eh, għax-xogħol li qed jistennina. Grazzi. Kiitokset komissari Dalli. Ja sit... Grazzi ħafna. Issa nixti ngħaddi l-kelma lill-Ministru Rot. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, membri tal-Parlament, jiena eh, nirringrazzjakom għal din l-opportunità li nkun hawnhekk illum. Dan jindika il-konsensus kbir li għandna bejnietna nafu kemm huwa diffiċli x-xogħol qed jistennina, però b'kuraġġ u impenn bla dubju se jirnexxielna sal-aħħar tas-sena li jkollna strateġija li tkun tista' tikkostitwixxi bażi aktar solida għal ġejjieni. Aħna fil-Presidenza nixtiequ norganizzaw konferenza, eh, però l-kundizzjonijiet jippermettulna biss xi ħaġa virtwali, però opportunità oħra għal skambju tajjeb mhux biss hawnhekk fil-Parlament jew istituzzjonijiet oħra, però aħjar ma' dawk affettwati direttament. Jiena sorpriż daqsxejn minn xi ħaġa li smajt mhux biss hawnhekk. Fl-Ungerija mhux qegħdin nitkellmu dwar l-ospitalità għar Roma, ħafna minn Roma huma ċittadini tal-pajjiżi tagħna. Igawdu mill-istess drittijiet tagħna igawdu mill-istess drittijiet bħalna mhumiex il-mistednin tagħna u għaldaqstant Dina diġà hija parti mid-diskriminazzjoni li r-Roma u s-Sinti qegħdin iġarbu jekk jiġu esklużi minn soċjetà li tkun eh, libera u gwali. Apparti dan, sinjuri, aħna mhux qegħdin nitkellmu dwar privileġġ, qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa pjuttost ċara, drittijiet ugwali, u gwaljanza. Aktar minn 6 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea. U hemm bżonn li nagħmluha ċara repetutament li attakk fuq ir-Roma u attakk fuq il-valuri Ewropej. Fuq il-prinċipji tagħna, il-prinċipji li inħadnu jina nil-ingrazzja l-MPs li repetutament saħqu fuq il fatt li hemm bżonn inħeġġu lin-nies biex ikunu minn ta' qoddim. Ir-Roma ma nistgħux inqiswhom bħala problema, bil-kontra għandhom ikunu parti mis-soċjetà Ewropea tagħna. Xi ħaġa li Tejna ħafna f'Berlin, pereżempju għandna l-Istitut Roma għall arti eh, hemm eżempji ċari ta' kif ir-Roma jistgħu jilagħbu rwol sinifikanti brabta mal l-identità kulturali tagħna fil-kontinent. U jekk dan nistgħu jekk nistgħu nagħmluh ċar bħala strateġija tagħna dan l-arrakkiment hija xi ħaġa li tista' tgħinna meta naħdmu mar-Roma. Kollegi, Mhux kwestjoni ta' flus lanqas qegħdin nitkellmu dwar strateġija li tmur li len hija attitudni kif nistgħu nindirizzaw din l-ikbar minoranza etnika tal-Unjoni Ewropea. Jiena nittama biss anki brabta mad diskussjoni kontra r razzizmu li qegħdin naraw madwar id-dinja li din il-kustjoni tal-Black Lives Matter qed tkun tinkludi wkoll l roma kieku tkun waħda mill-ħolmiet il-kbar tiegħi din. Kiitokset eh, ministeri Roth testa neuvoston. Grazie ħafna, ministru Roth, għal dan l-intervent għannom tal-Konsil. Is-Sur Ġambowski. Invoka artiklu 103 għaliex jixtieq jipprotesta kontra il-kummenti li saru fil-konfront tiegħu, però nixtieq ngħid jiena li mhux se niftħu diskussjoni, għandkom il-kelma l-3 minuti il-punt 174 tar-regoli ta' proċedura. Grazzi ħafna l-ewwel net ndur għall-Kummissjoni Ewropea meta intom tażlu tip ta' ħajja jew tip ta' kollur u tgħidu li din il-ħajja biss tot dan huwa razziżmu jekk tgħid persuna waħda biss tot razziżmu jew ħataħdem bris il-ħajjit kollha jew le, inkella razzizmu. Eh, President, xtaqt nispjega, xtaqt ngħid dan li ġej minn żewġ kollegi jiena smajt li huma qegħdin jgħidu li jiena razzist u din hija xi ħaġa serja ħafna quddiem qorti tittipprova dejn. President, jiena nixtieq video sħiħ dwar dak li qalu l-kollegi dak li semmew lili eh, min qiegħed bil warajja minn qal li jiena razzist b'mod li jistgħu jipprovaw imbagħad fil-qorti imbagħad li għandhom raġun. Hekk għandu jsir ninsist li dawn il-kollegi jiġu sanzjonati għaliex il-kollegi fuq in-naħa tax-xelluk qegħdin jispekulaw eh, bis-saħħa tal-libertà tal-espressjoni jistgħu jgħidu li għamilna xi ħaġa jew xi ħaġa oħra, jistgħu jgħidu li jridu għandhom id-dritt, però naħseb li issa kull opinjoni ta' kull wieħed waħda minna għandha tkun ugwali żbaljat ma naħsebx. Jekk xi ħadd eh, jgħidlek li inti razzist għandek tipprova għaddejn eh, tipprova dak li qed tgħid. Jiena ngħid lill kollegi tax xellok il-bolxevisti l marxisti dawk li jħobbu l komuniżmu qegħdin jabbużawha il-libertà tal-espressjoni, però għandhom ikunu responsabbli għal dak li qegħdin jgħidu u għadna qed nismagħhom jgħidu mhumiex qegħdin juru rispett. Ħafna minnhom semmew il-Bulgarija, jiena qed li ħafna minnhom laqqas biss jafu fejn qiegħda fuq il-mappa l-Bulgarija qatt ma ġew u fuq is-suġġett ngħid li nista' nurikom x'inhu jiġri diversi ċittadini Bulgari eh, Roma huma eh, Fuq jitqobikom probabbli u ma jixtiequx li intom tirrappreżentawhom. Għaliex intom ma tirrappreżentawx ir-Roma għaliex huma parti mis-soċjetà Bulgara. Ċittadini eċċellenti huma dawn u jekk m'għandokkomx tinterrompuni, mhux ċivili dil ħaġa, m'intomx qegħdin turu rispett. Kull opinjoni tot, u jiena naħseb li n-nies jistgħu għandhom jitkellmu ħalluni nispiċċa dan huwa abbuż ta' poter għandkom tissanzjonawhom il daw in-nies u ninsisti li tadduli l video sħiħ b'mod li ntellagħhom il-qorti u jipprovawha din l-allegazzjoni. Is-Sur Ġambarski uża id-dritt tiegħu li jagħmel stqarrija personali fuq kummenti li saru fil-konfront tiegħu ovvjament aħna nitolbu transkript tas-sitwazzjoni biex nevalwaw x'intqal jekk ikun hemm bżonn ikun hemm reazzjoni mill-President. Issa inkomplu s-suġġett li jmiss. Ħanaqleb għal Finlandiż. Aħna issa Qoddimna għandna diskussjoni fuq ir-regolament tal-Kunsill fuq il-ħarsien tal-budget tal-Unjoni f'każ ta' noqqażijiet ġenerali. L-ewwel qed nixtieq nistieden il-Kunsill biex jgħid tiegħu il-Ministru Rott għandek il-kelma. Grazzi ħafna President, Onorevoli Membri tal-Parlament, Nibda billi nagħmilha ċara. Forsi ħaġa ovvja dejn, però li hu miex suq waħdini jew unjoni monetarja, l-ewwel nett aħna komunità ta' valuri dawn il-prinċipji nsibuhom fit-trattati u dawn il-valuri jorbtuna lkoll flimkien. Grazzi ħafna onorevoli għal din l-opportunità biex ngħidulkom fiex wasalna fin-negozjati fil-Kunsill brabta man negozjati fuq ir regolament fuq il ħarsien tal-budget f'każ ta' noqqas ġeneralizzati brabta mal-istat tad dritt fl-Istati membri. Din il-proposta kienet part integrali tal-pakkett politiku ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea fit-2 ta' Mejju 2018 f'rabta mal-MFF li jmiss bħala tali qed ikun negozjat dan min-naħa tal-Kunsill bħala parti minn negozjati brabta mal-MFF. F'Novembru 2018 reviżjoni ġenerali tal-proposta mbdiet donnu ilu ħafna. ċar li kien hemm żewġ elementi li kienu partikolarment kontroversjali jew diffiċli għad-delegazzjonijiet l-ewwel qed rabta mal-istat ta' dritt u mbagħad il-proċedura għall votazzjoni fuq l-approvazzjoni tal-miżuri. L-opinjoni tal-Kunsill hija li jista' ma jistax ikun hemm progress mingħajr linji gwida politika mill-kapijiet ta' statu mexxejja. Għaldaqstant dawn il-kwistjonijiet ġew inklużi f'Nigo Box tal-abbozz tal-Konsill Awstrijako. Il-Konsill Rumenu mbagħad kompla bid-diskussjoni teknika u ppreżenta ħames proposti ta' kompromess li ġew diskussi fil-livell tekniku u politiku. Tistgħu issibu stampa ġenerali tad diskussjonijiet eh, xi ħaġa li ġiet ippubblikata f'rapport ta' progress tal-Kunsill Rumen. Il-President tal-Kunsill Ewropew issa qed jipprova joħroġ bi stampa ċara ta' kif l-istati il-kapit ta' u l-gvernijiet jistgħu jinsabu fid diskussjonijiet brabta mal mff u l-pakket ġenerali tiegħu. Pakket eh, ġew pubblikati konklużjonijiet eh, f'jannar mbagħad issa mingħajr linji gwida mill-Kunsill Ewropew fuq l-elementi politiċi però m'hemm ma tantx hemm ċans li se jkun hemm aktar xogħol fuq livell tekniku meta ikonna dawn il-linji gwida mill-Konsill Ewropew imbagħad u nittamaw li dan jiġri ta' spiss, imbagħad inkunu nistgħu nibdew bil-ħidma tagħna fuq it-tekst leġislattiv b'mod li negozjati mal-Parlament Ewropew jistgħu jibdew mill-aktar fis possibbli. U f'dan il-kuntest il-President Charles Michel il-biraħ informakom dwar it-tħejjiet tal-summit li jmiss Il-proposti huma parti mill-pakket tal-MFF u allura rridu niżguraw li negozjati li jsiru bħala parti mill-proċedura normali ma jwaslux għal dewmin fin-negozjati u dan għandi jiggarantixxi l-approvazzjoni tar-regolament MFF. Naf li daqsxejn komplikata din eh, dossier diffiċli għal daqstanċ ta' tinkun trasparenti kemm nista' brabta ma fix wasanna u negozjati fil-Konsell. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-surrot. Issa ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni. Kummissarju ħan għandek il-kelma. Grazzi President, Ministru, Onorevoli Membri. Is-summit li jmiss huwa moment importanti għall-Ewropa kif rajna. Mal-Ewropa ħafna minnha kif ħassejna fil-pajjiżi tagħna Il-korona bidlet il-mod tajxin tagħna u anke l-ekonomija tagħna. Din l-isfida bla preċedenti hija mument meta l-Ewropa hija l-aktar importanti l-ħajjiet ta' miljuni ta' persuni l-ġejjin ta' mijiet ta' luf ta' kumpanniji u l-prospetti tar reġjuni jiddependu fuq dan il-pjan ta' rkupru. xi ħaġa importanti jiġifieri li kull ewro li ninvestu permezz tal-budget komuni tagħna tkun ta' valur miżjud ssir għodda għall-investiment ġejjin tagħna l-Ewropej jistennewna li nħarsu l flus tal-kontribwenti u ġustament l-istat ta' dritt dan ir-regolament jilapru l-importanti hawnhekk u napprezza din id-diskussjoni qabel is-summit. Nenfasizza tliet punti. L-ewwel fejn hemm każijiet ta' nuqqasijiet ġeneralizzati tal-istat ta' dritt fl-istati membri għandna bżonn strument effettiv biex inħarsu l-flejjes tal-kontribwenti l-proposta tagħna toħloq mekkaniżmu ta' ħarsien. It-tieni net hija xi ħaġa offokata biex tħares il-budget tal-Unjoni, jiġifieri huwa konformi ma' trattati xi ħaġa li toħroġ minn mekkaniżmu taħt artiklu 7 tat-trattati. It-telet net hija mekkaniżmu oġġettivu trasparenti maħsub biex ikun hemm ġestjoni xierqa għal miżuri se jkunu proporzjonati viżavi l-impatt fuq il-budget tal-ju l-pożizzjoni tal-Stati membri konċernati se jkunu konsidrati kif xieraq. Il-pis tal-prova se jkun imġarrab mill-Kummissjoni u l-Kunsill. Il-miżuri se jridu jkunu bbażati fuq elementi fatwali u konkreti u fuq raġunijiet speċifiċi grazzi għal darba l-Parlament għall appoġġ tiegħu għall proposta tal-Kummissjoni b'mod li riżoluzzjoni leġislattiva ta' april 2019. Il-punt mqanqla' mill-Parlament kienu notati speċjalment il-bżonn li niżguraw il-ħarsien tal benefiċjarji aħħarin. Importanti li dawn ma jħallsux il-prezz għal nuqqasijiet fl-istat ta' dritt. Kummissjoni impenjata biex tindirizza dawn il-kustjonijiet fit trilogi. Eh, l-ambitu tal-proposta tagħna huwa ċar li nwaqfu mekanizmu ġenwin biex inħarsu l-budget tal jun niżguraw ġestjoni finanzjarja xierqa f'Novembru 2019 il-Komitati Budġetarji diġà deċidaw li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali mal-Konsell. Eh, għandi fiduċja li d-dialogu jista' jinbeda bla dewmin taħt presidenza Ġermaniża eh, ħadd gost nisma' x'intqal mir rappreżentanti tal-Konsell. Norbot fuq l-appoġġ kontinwu tal-Parlament biex insibu bil li jissalvagwardja l-ambizzjoni ta' din il-proposta importanti il ħarsien tal-budget komuni tagħna u fl-interess komuni tagħna. Din il-proposta hija element ewlieni ta' negozjati MFF tagħna u allura importanti nħaffu. Huwa biss jekk intom u aħna nippruvaw naħdmu eh, b'kooperazzjoni hekk biss nistgħu naslu għalfejn huwa meħtieġ. Naf li xi ħaġa ambizzjuża ħafna din u tista' tikkostitwixxi veloċità bla preċedenti, però żmien huwa bla preċedent għaċ-ċittadini, il-kumpanniji, ir-reġjuni kull ġurnata tot. U rridu naħdmu. Dan kollu huwa fl-interess tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-Kummissarju Hahn. Issa, il-gruppi. Naddi l-kelma l-sur sarma. Grazzi, President. Komissarju Han, Signori, sena u nofsilu diġa. Il-Parlament Ewropew laħaq pożizzjoni fuq regolament fuq il-ħarsien tal-budget u tal-Unjoni f'naqqas f'każ ta' naqqasijiet ġeneralizzati brabta mal-istat ta' dritt. Dan il-mekkaniżmu għall-istat ta' dritt jista' jkun qabża kbira xi ħaġa li tippermetti lill-liju biex tħares il-valuri tagħna kif ukoll il-flejjes tal-kontribwenti tagħna kif ukoll il-budget tal-Unjoni mill-użu ħażin u l-frodi. Din il-Parlament għandu pożizzjoni solida għandna bżonn mekkaniżmu b'saħħtu għall-istat ta' dred. U għadha tħassib li l-informazzjoni li rċivejna mill kunsill ta' teħjil li għatem nuqqas ta' bil fil kunsill anke fuq l-idea bażika ta' regolament. Aħna bħala Parlament Ewropew tlabna l kunsill biex ikun hemm diskussjoni xierqa fuq in-negozjati li għaddejjin, nenfasizzaw li aħna mhux sempliċement se nagħtu il-go-ahead għal-feta kompli mingħajr ma ikonna negozjati xierqa. Jiġifieri mistoqsija l kunsill tibqa, intom, il livell ta' ambizzjoni tagħkom se jkun daqstana, grazzi. Kiitokset edustaja Sarvamaa Grazzi ħafna. Issa, ir-rapporter li ieħor apparti sarma huwa l-Onorevoli Rubjal. Grazzi ħafna President, Kummissarju Ħan, Ministru Rod, kuntent ħafna anke l-bira ħad gost nisma li hemm il-priorità għad difiża ta' drittijiet fundamentali naqblu fuq l-importanza tal-ħarsien tal-istat tad dritt bħala xi ħaġa essenzjali għall binja tal-proġett eh, Ewropew. Din hija unjoni ta' drittijiet u valuri u jekk aħna qegħdin hawnhekk illum preċiżament huwa għaliex nixtiequ nenfasizzaw li għall-Parlament Ewropew Dan mhux biss priorità, però jew wkoll kondizzjoni meħtieġa għall iżvilupp xieraq ta' negozjati budġetarji li se jkollna fix-xhur li ġejjin. Parlament Ewropew qal biċ-ċar xejn il-pożizzjoni tiegħu brabta mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Mhux biss importanti r-rispett għal ta' dritt, però hemm bżonn ukoll ikun hemm rispett għall affarijiet kollha li l-Stati membri daħlu għalihom meta issieħbu mal-Unjoni Ewropea ugwaljanza solidarjetà ġlieda kontra l frodi fiskali u l kompetizzjoni żlejali f'dan l-ambitu l-Kanċellier Merkel il għamlet referenza għal ħtiġa li naħdmu mill-Parlament Ewropew biex inħarsu l-Ewropa Komuni flimkien nistgħu nsaħħu l-Ewropa qalet u dan semmejtu inti wkoll. Aħna lesti biex ninnegozjaw mal-Konsil u nixtieq ngħidha din ninnegozjaw hemm bżonn ninnegozjaw bejnietna mhux qegħdin hawnhekk biex nagħtu appoġġ għal xi ħaġa li toħroġ mill-Kunsill hemm bżonn negozjati b'mod li mbagħad inkunu nistgħu flimkien nibnu din l-Ewropa komuni li tkun fuq quddiem f'dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna. Kiitokset edustaja Gardia Zaval Ruvial. Grazzi ħafna. Issa. Nad kelma l onorevoli Moritz Kirner. President, kollegi, il-biraħ, il kanċellir għamlet appell biex niddefendu l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u kellha raġun ta' Mellek, però li hemm bżonn huwa konsistenza meta niġu għall-insistenza fuq l-istat ta' dritt u biex dan il-mekkaniżmu jkun jista' jeżisti għaliex li ju tmur li len mis-suq intern hija komunità ta' valuri wkoll. U permezz tan negozjati fil-Kunsill jekk aħna ma nagħmlux progress f'dan l-ambitu se jkun aktar problema. Eh, Surħot, enti prezentajt il- negozjati fil-Konsil tajjeb u qed tajjeb din l istati membri għandhom bżonn dan il-mekkaniżmu. Però hemm noqqas taqbil fuq il-mekkaniżmu fuq l-Istat ta' dritt u dik hija sitwazzjoni fil-Konsil bħalissa. Irridu niżguraw li li ju ma tkunx biss sors ta' fondi għal trasferiment ta' fondi, iċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi hemm bżonn mhux nikkastigawhom, irridu niżguraw li l-fondi Ewropej ma jispiċċawx fil-bujiet tal-forzi korrotti għandhom jispiċċaw fil-bujiet ta' dawk li għandhom bżonnhom u mhux dawk li eh, jaħdmu kontra l-Ewropa u l-valuri tagħha, fil-Parlament aħna rridu nibgħatu messaċċar lill kunsill hemm opportunità kbira waqt dan is-summit biex nużaw il-budget biex niżguraw li dawk li ma jafux xejn dwar l-istat ta' dritt nurwhom il-karta l-ħamra. Kitos Erustia. Grazzi. Issa, fissam il-grupp ID, nisimaw menant Nikola Bey. Billi nitkelmu fuq il- eh, istat ta' dritt iridu nħarsu lejn Malta jew Slovakkja fejn il-ġurnalisti ġew matula bħala parti minn korruzzjoni soċjalisti politika. Però hawnhekk fuq min qed nifukaw, fuq il-Parlament fil-Ungerija, il-Gvern popolari li għandu leġittimità demokratika. U rridu ngħidu dan illi għandhom leġittimità elettorali eccellenti u ma jirrifjutaw li kollam blackmail eh, fuq il-migrazzjoni ma jridux iċedu l-LGBT u għandhom eh, talbiet estremisti u marginali kontra l-interess. Meta nitkellmu fuq l-istat ta' dritt, ħadd ma jitkellem fuq il-Ministru tal-Ġustizzja ġdid fil-Gvern Macron u għatalab li kunem proibizjoni għal partit ta' oppożizzjoni fi Franza. L-istat ta' dritt hija sistema politika illi hija kontra l-poplu, imma l-poplu se jirreżisti. Grazzi. Grazzi Sir Surbej. Fisem il-ħodor Daniel Freund. Michel Roth, ministru, jina il-ġemal li għadit kont eh, f'Budapest u jiena eh, intqajt eh, ma, per, ma persuna li kien jappoġġa lil Viktor Orban u dan il-din il-persuna jiġi attakkata x'iġi li tal-valuri demokratiċi il-finanzjamenti pubbliċi ġew meqruda fl-Ungerija kull min jikritika l-gvern jieġrilu dan, et jiġi intimidat Viktor Orban ma jippermettix lebda spazju għall-oppozizjoni, lebda intervista, lebda talk show għal kapiet tal-oppozizjoni. U sadattant il-grupp ta' Orban edin jikber eh, il-ħbib tijaw, Kolla jibbenefikaw u qegħdin isiru dejjem iktar onja u jiena il bera e, il-ġimgħa li għaddit kont l-unika persuna li qed nivvjaġġa fuq it-tren tiegħu. E, il-poplu għaxettiku u l-aħbar motija lil fidex u għem anki il-fat li ur eh, Urban qed jabuża fuq il-kriżi eh, tal-Covid. Hemm bżonn nagħmlu mod li eh, inwaqfu il- grupp ta' Orban, ma nistawx aħna nipermettu li huma jirċevu il-biljuni mingħajr sanzjonijiet, assolutament ma nistawx inċedu lil dawn in-nies. Grazie. Issa, fisem li sijar, il-Sinjura e Visnevska. Grazzi, President. U għaferu li trattati huma il e sors ta' leġislazzjoni. Allura għandu jkunem sanzjonijiet li huma skont it-trattati l-Unjoni taġiexi skont il-kompetenzi tagħha biex tilħaq l-anijiet tagħha. Il-kompetenzi li mhumiex magħrufin mit-trattati u ma fidejn l-istati. Sfortunatament il-mekkanizmu illi norbtu il-budget mal-istat ta' dritt mhux se jiggarantixxi lanqas huwa iċ-ċertezza tal-istat ta' dritt. Il-kondizjonalità għandha tkun ibbażata fuq parametri konkreti li nistaw jistaw jitkejlu. Ma nistawx namlu referenza għal ċerti ideat tal-xelluk fil-parlament il-proġett mux qed jirrispetta l-kriteri u jħalli pozizjoni għal deċiżjonijiet ta' politiċi u mhux eh, deċiżjonijiet legali. Grazzi ħafna. Issa nisimaw minant l-Onorevoli Silvia Molig. il-kontra tad l-istat ta' dritt huwa id-dittatorjat. Għal daqstant l-istat ta' dritt huwa wieħed mill-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn ta' mekkaniżmu biex nigarantixxu illi ma nħallsux flus għallejn il-pajjiż li ma jirrispettawx it-trat ta' dritt. Dana huwa id-dmir tagħna lejn il-ċittadini. Jekk ma hemmx l-ebda sistema legali ma nistawx aħna inkunu nafu jekk il-reati qed jiġux kastigat. U issa qegħdin adottaw il-fondi tar-kupru u ċerti beneficjari eh, jinkludu pajizi fejn l-istat ta' dritt huwa suspettuż irridu nizguraw illi il-pajis li jirċev il-flus jirrispetta l-prinċipji tal-istat ta' dritt. Jekk pajis ma jagħmlux dan, Eh, allora ma nibqawx komunità ta' valuri illi eh, eh, skont l-intenzjoni tal-padri fondaturi aħna nibbażaw l-Unjoni tagħna fuqha. Grazzi ħafna. Issa nisma' minant Mario Furore. Grazzi President. L-Europa għandha ikolla leġizlazzjoni serja biex garantixi l-istat ta' dritt billi kunem hemm liġijiet ċerti. Aħna ma rridux li dan l-istrument jiġi użat għal raġunijiet politiċi u għal din ir-raġuni nistiedna l-Kunsellu l-Kummissjoni ikollu regoli ċari biex niddeterminaw l muma l-ksur tal-istat ta' dritt li jkunu bazati fuq indikaturi li jistaw jitkejlu għandu jkun hemm monitoraġġ preventiv tal-problemi a bażi annwali. Aħna ma rridux illi skont il-protezzjoni tal-istat ta' dritt ikun hemm esklużjonijiet. Irridu e nikgarantixxu però prinċipi ta' legalità, ċertezza eh, eh, tal-liġi tal, tal, aħna nistgħu nappoġġaw test li jkun strument effettiv biex jgarantixxi li l-valuri tal-Ewropa ta' ċittadini jiġi eh, jiġi anki protett. Grazzi, Sur Furore. Issa nisimaw minant il-kellima individuali Thomas Czechowski. Grazzi, President, tal tajtni il-mikrofonu. Jiena minix se nuża ħażin il-minuta tiegħu biex nattakka li xaħat fuq il-leminju fuq ix-xelluk, għax aħna mhux fuq hekk qed nitkellmu hawnhekk. Kollegi, aħna għawnek u e, wieħed għandu jkun kontra Fidesz jew kontra soċjalisti u dan inneħħi propju e, kreditu mill-leġittimità tagħna aħna ejja nkunu maqudin F'pajjiż ikun min ikun fil-poter, aħna ma nistawx niproteġuh minn l-ebda partit, eh, aħna rridu nirrispettaw il-prinċipju illi meta stat ma jirrispettax id-drittijiet eh, tal bniedem universali ma jistax jirċevi eh, il-finanzi minant l-Unjoni Ewropea għal din ir-raġuni aħna edin nitolbu biex ikun hemm bidu ta' negozjati. Allora aħna ejja nimmirawhom l-isforzi tagħna mal-Kunsell u ejja impoġġu flimkien eh, madwar din il-mejda ta' diskussjonijiet dan huwa importanti. M'għandux jaqsam min u min hu fil-poter fil-pajjiż illi uh, ma jirrispettax eh, dawn, eh, dawn l-ideali. Issa Issa il-kellim li miswa Marquez. Grazie, President. Ministru Rot, dan huwa suġġett li huwa għal qalbek. Allora aħna norbtu fuq il difiża tiegħek tal-istat ta' dritt. Kwalunkwe pajjiż li jixtieq ikun kandidat tal-Unjoni Ewropea jrid jirrispetta il-kriteri ta' Copenhagen. Allora l-istat ta' dritt ma jistax jitlaq dan, dan il-kriterium la darba li jsir stat dritt. Din hija l-Unjoni Ewropea li rridu aħna. Aħna hemm bżonn niggarantixxu li l-kontribuzzjonijiet finanzjari ta' ċittadini għal proġetti Ewropej ikunu verament użati verament għal proġett Ewropew. Għanna bżon ta' mekanizmu ġdid għawi b'saħtu li permettinna naġiċu meta jkunem ksurijiet, eh, nuqqasijiet biex aħna eh, inkunu nistaw niproteġġu il-setat tal-Parlament Ewropew fil-budget. Irridu nispettaw anki d-demokrazija fil-dritt u anki il-flus ta' ċittadini Ewropej jiġi użat tajjeb fil-protezzjoni tal-politika u tal-valuri Ewropej. Grazzi, Signora Marquez. Issa nisemmu minnant Katalin Ċeħ. Grazzi, President. E, wasal issa il-moment e, illi naddu għall-azzjoni mill-kliem. Nafu għawnek li għanna, għanna proposta e, perfetta u dimna biex nirizguraw illi il-gvernijiet korrotti jiġu kastigati eh, dan huwa tlieta passi. L-ewwel wieħed huwa il-monitoraġġ illi nimmonitoraw il- eh, eh, it-tieni punt huwa li nifriżaw il-fendi u il-fondi u fl-aħħar li jkun hemm kontroll min-naħa tal-Kummissjoni u nixtieq inżid eh, xi ħaġa għad-diffikultà politika hemm min jgħid illi hemm konflitt ta' interess fl-istati membri. U dan huwa mhux veru. Naturalment hemm konflitt ta' interessi bejn il-kapijiet tal-stat u l-gvernijiet. Il-Prim Ministru Orban ma jfissirx l-Ungerija. Allora jiena hawnhekk nistaqsi il-Kunsill il, il, il, il min jirrappreżenta għawnek għandu jirrapprezenta l-Kunsil il-poplu. Il-poplu illi għandu dritt illi ikollu il-valuri rispettati. Kif nistaw aħna nkella eh, nafdaw fil-kapijiet li jonfqu l-flus b'mod ġust? Grazie. Kitokset Grazie. Il-kellim li jmiss huwa il-sur Joachim Kuhs għal-minuta. Grazzi, President. Kollegi. Jiena naħseb illi ħat hawnhekk ma qed jiddubita fuq l-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt huwa il-pedament li għandu jiġi rispettat. Però Il-problema huwa li norbtu l-istat ta' dritt ma' mekkanizmu illi jista ma jkollux l-istess interpretazzjoni minn kulħadd u jista jiġi f'kontradizzjoni ma' prinċipju oħrajn, per eżempju demokrazija jew sussidjarjetà, irridu noqogħdu attenti għaw fil-ġlieda kontra elementi singoli illi ah, irridu jiġu eliminati Umbat ikun hemm hemm strumenti oħrajn l-Olaf il-qorti tal-awdituri aħna ma nistawx naslu għal situazzjoni illi fija ikunem liġi illi torbot il-kulħat irridu nodu attenti ma neżagġerawx fl-azzjoni tagħna. Grazzi. Issa nisimgħu minant Clara Ponsati Obiols. Grazzi, President. Il-budget il, il għandu ikkun rispettat u l-kondizjonalità għandha tkun ibbażata fu oġġettivi, eh, kriteri oġġettivi. oġġettivi. Il-ċittadini kollha demokratiċi jarfu li kunem priġunieri politiċi huwa inkompatibbli. Il-kwistjoni tal-priġunieri katalani fil-fatt huma priġunieri politiċi u għandhom assolutament jiġu rilaxxati. L-autoritajiet Spanjoli ma obdewx sakemm Spanja tkompli f'din il- eh, f'din il-politika hawnhekk l-istat ta' dritt mhux qed jiġi rispettat. L-istat ta' ta', ta dritt hawnhekk mhux qed jiġi miksur fil-vant qed jiġi miksur hawnhekk fil- fil-punent, jekk intkom eh, eh, għandkom għal-qalbkom l-istat ta' dritt ħarsu anki lejn Spanja. Grazie. Grazie ħafna. Issa, nisma, minant Monika Holma era l-minuta. President, Kummissarju, kollegi, jina qed etni nota illi kullħat jazel pajis li ma uġbux il-legalità tfisser illi għanna standards illi nibbazaw fuqhom u l-possibilità illi jekk dawn l-standards ma jiġux rispettati mingħajr ma ħarsu nejn il patit jekk ma jġux rispettati b'mod koerenti allura nistaw nimponu sanzjonijiet. Jiena ma jinteressanix jekk huwiex Muscat, Orban, Babix. Aħna għandna każijiet problem, ta' problema, problemi differenti ta' legalità fil-partiti differenti. Jiena hawnhekk kellit nitkellem b'mod ċar irridu namlu kontrolli sistematiċi u namlu verifika b'mod sistematiku kif ċerti mekanizmi jaħdmu. Per eżempju, kif nataw la palti jekk imorrux lejn ċerti kumpaniji f'ċerti kuntesti. Irrid ikollna trasparenza eh, u għandu jkollna sistema ta' informazzjoni illi jatina verament il-possibilità li nikontrollaw u nuru kollox minar Hawnhekk mhux qed nagħmlu politika ta' partit, hawnhekk flimkien irridu naħdmu flimkien bi parametri komuni u bi standard komuni. Bek biss, ek biss nistgħu jkunu kredibbli. Grazzi, ħafna. Grazzi, Signora Holmaer. Issa nisimaw minant e Signora uh, Barli, Vici President. Grazzi President, dan huwa argument importanti ħafna li nipproteġu il- Eh, valuri Ewropej. Għaliex huwa importanti? Hemm impenn minn naħa tal-Istati membri għal dan il-prinċipju. Anki meta daħlu fl-Unjoni Ewropea jirċevu l flus tal-Istati però l-indipendenza tal-ġustizja, l-indipendenza tal-istampa, il-separazzjoni e, e, tal-setat, mux dejjem edin jiġu rispettati l-Europa unek għanda problema E, e, is-suq intern għandu jaħseb għal dan għal din l-ugwaljanza. U f'kull pajis pajjiż ridu niżguraw li dawn il-flus jaslu għal raġunijiet ġusti. U għanna bżon naslu għal sanzjonijiet. Fil-Kursil għandkom l-appoċ tal-Parlament biex eh, inkunu nistaw eh, eh, ikun hemm il-kondizjonalità aħna nistaw inkunu żguri aħna dan il-mekkanizmu tistaw tużguraw li se, se jkolkom l-oppozizjoni tani għak intkom dan il-mekkanizmu ma tirrispettawx b'mod kif għandu jiġi rispettat. Grazie. Kiitos edustaja Baali. Ja sitten... Grazie ħafna. Issa Nad il-kelma lill onorevli Hansen għal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Kommissarju, Sur Ministru, għal sena sħiħa il-pożizzjoni ta' dan il-Parlament kienet ċara, però jidher li fil-Kunsill qed ikaxkru saqajhom l-istat ta' dritt qatt ma kienet daqstant taħt pressjoni f'ħafna stati membri u qatt iktar minn qabel eh, qed impoġġu f'dubju l flus taċ ċittadini fil-waqt li xi wħud isiru sinjuri. Għandu jkun hemm prekundizzjoni għall benefiċċju mill-finanzi mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Għanna nassiguraw li l-fondi tal-Unjoni Ewropea jaslu għal-ċittadini, jaslu għant il-bdiju, għand dawk li verament għandhom bżonnhom mhux għand dawk illi eh, bil-wiċ tost kollu jabbużaw minn dawn il-fondi. Grazzi ħafna. L-Honorable Volters. Grazzi ħafna. Sur Roth, il-demokrazija Ewropea tagħna hija importanti ħafna. L-oligarki qed ikissru l-istat ta' dritt. Il-korpi li suppost jaraw li l-fondi jitqasmu b'mod ġust huma dajfa ħafna. Aħna nafu kif jaħdmu dawn l-aġenziji il-politiċi fil-Stati membri jassiguraw illi l il flus jaslu għand il-klikka tagħhom. Għandna bżonn dan il-mekkaniżmu tal-istat tad dritt li jippermettilna illi nimponu sanzjonijiet fuq stati membri illi jużaw il-fondi b'mod ħażin. Jiġri x'jiġri l-ġimgħa d-dieħla rridu niddefendu d-demokrazija u l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea qatt ma riedu din it-tip ta' korruzzjoni. Grazzi ħafna. L-aħħar kelliem l-Onorevoli Karas. Grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea hija komunità ta' valuri għalhekk huwa tal-missija li l-istati membri għadhom ma ħarġux mekkaniżmu tal-istat ta' dritt forsi għax ma ridux. Għadhom qed ikaxkru saqajjhom. Aħna bħala ċittadini xbajna. Xbajna minn dawn il wegħdiet firħa u hemm bżonn li tittieħed azzjoni. U din l-azzjoni biss tista' tikseb lura l-fiduċja li ntilfet. Se ngħid xi ħaġa moċċar ħafna ma jistax ikun hemm riżorsi li jmorru għand kumpaniji, persuni jew pajjiżi li jiksru l valuri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-mekkaniżmu tal-istat tad dritt għandu jintrabot ukoll mal-faċilità tal-ġenerazzjoni li jmiss u l-MFF kollu, il-pakket kollu tal-budget. Irrid ikun hemm konformità mal-valuri fundamentali mal-istat ta' dritt din hija priorità mhux biss għall presidenza Ġermaniża, mhux biss għall gvern Awstrijak, iżda dawn huma l-pedamenti tal-komunità tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Il-Kummissarju Reinders. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi għal dan id-dibattitu. Jiena kont kuntent ħafna li nisma li aħna naqblu bisħie fuq l-importanza li nipproteġu l-budget tal-Unjoni Ewropea. Palma tafu l-appoġġ tagħkom huwa vitali. Ir-rispett lejn l-istat tad dritt huwa sine qua non huwa importanti b'mod fondamentali meta niġu għal ġestjoni finanzjarja b'saħħitha sabiex nikkontrollaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea u nipproteġu l-interessi tal-Unjoni Ewropea kontra l korruzzjoni u l-frodi hemm bżonn li l-istati membri kollha u l-ġustizzja indipendenti tagħhom u l-awtoritajiet jaħdmu bisħieħ Jekk dawn il-funzjonijiet il jitpoġġaw f'dubju, meħabba nuqqas tal-istat ta' trif l-istati membri, mela l-Unjoni Ewropea tista' tnaqqas jew telimina l-aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea mod proporzjonat. Nixtieq nisħa illi il-mekkaniżmu propost grazzi għall ġustizzja tiegħu ser tindirizza t tħassib ta' xi stati membri u tiggarantixxi l proporzjonalità tal-miżuri li jittieħdu. Barra minn hekk il-miżuri li ser jittieħdu se jkunu soġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja tal-Qorti tal-Ġustizzja. Barra minn hekk il-mekkaniżmu għandu jkun malajr u effettiv għalhekk huwa importanti li l votazzjoni tkun bi maġġoranza kwalifikata riversa fil-Kunsill u fil-Kummissjoni u bekk nar nassiguraw adozzjoni malajr tal-proposti li għandna. Il-mekkanizmu se jtejjeb il-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea u jimla il-vojt u dan huwa importanti ħafna minħabba li hemm iktar fondi u iktar flessibilità li ġew proposti mill kummissjoni f'relazzjoni mal-COVID-19 għandna bżonn nipproteġu dawn il-fondi fl-interess taċ ċittadini kollha tal-Unjoni. Il-Kummissjoni hija determinata bisħieħ illi tipprova ssib kompromess u tisħaq mal-Parlament u mal-Kunsill sabiex isibu ftehim malaj fuq dan fuq din il-proposta. Anki għall-MFF il-ġdid huwa fl-interess tagħna lkoll illi nilqu ftehim malajr sabiex l-MFF li ġej ikun eh, operattiv sa mill-ewwel ta' Jannar 2021 l-Unjoni Ewropea trid ikollha riżorsi għal irkupru sostenibbli sabiex tappoġġja ċittadini, kumpaniji, reġuni li l-aktar kienu affettwati minn din il-kriżi. Għandna nagħmlu dan ukoll għal ġenerazzjonijiet futuri, il-pjan ta' irkopru hija opportunità sabiex l-Unjoni Ewropea ssir iktar reżiljenti, iktar ħadra u aktar diġitali, però rridu wkoll inkun aktar ambizjużi sabiex nipproteġu l-valuri tagħna. Il-Kummissjoni ser tagħmel mikollu sabiex ikun hemm ftehim ambizjuż li jintlaħaq bejn il koleġislaturi Aħna lesti illi inkomplu b'diskussjonijiet fi tralogu sabiex nagħmlu progress fil-protezzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea. U fid-diviża tal-valuri tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill kummissarju Reinders. Naddi l-kelma lill ministru Roth. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli, kummissarju. min jibżam il-kontroversi, il-kunsil żgur mhux se jibqa' lura. Il-koll tafu illi l-Unjoni Ewropea mhux mibnija biss fuq il-kunsens l-awturi tal-Kostituzzjoni tagħna qatt ma setgħu jimmeġinaw li ser nispiċċaw sitwazzjoni jekk il prinċipju tad demokrazija tal-istat ta' dritt japplikaw x'kull stat bl-istess mod. Importanti li nassiguraw illi l-istati membri kollha jiġu trattati l-istess illi l-koll ikunu soġġetti għal skrutinju. Meta nitkellmu dwar l-ugwaljanza u l-leġitimità tal-Kunsill nixtieq nikkwota lill kanċiller Merkel hemm sentenza illi ċert illi l-Kummissjoni tixtieq tisma' aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kummissarju illi il-riżorsi budġetarji jkunu marbuta mar rispett tad demokrazija u l-istat tad fl-istati membri. Dan mhux biżżejjed għalina. Nixtieq ngħid għalhekk lis sur Reuters illi mhux qed nitkellmu biss dwar affarijiet firħa, nafu eżatt dwar xi qed nitkellmu, din hija l-proposta tal-Kunsill. Aħna ser nindirizzaw il-kwistjoni ta' istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea fil-rapport tal-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt ser nieħdu l-opportunità sabiex ikollna għan u iva ser ikollna eh, diskussjoni kontroversjali, però Jiena grat ħafna għal klim ta' inkoraġġament li esprimejtu qed nara li hemm kunsens bejnietkom, però bħalma hemm fin-negozjati tal-MFF intom tafu daqsi li ma nistgħux in, nitkalmu dwar kollox f'daqqa. Mhux qed nitkellmu biss dwar flus hawnhekk. Staqsejtu hemm biżejjed ambizzjoni iva żgur li hemm. Murser namlu ftejmit politiċi ħadd muser jirbaħ minn dan aħna ninsabu ħerqana għal diskussjonijiet futuri magħkom hemm bżonn li jkun hemm għaqda fl-Unjoni Ewropea għabbażi ta' valuri komuni illi jinkludu wkoll l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil ministru Roth. Nixtieqilkom kull suċċess fin-negozjati tagħkom u bekk nagħlqu d-dibattitu tagħna. Is-seduta hija ġġornata sas-6 kwart.